Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie bitten. Signori, nitlobkom sabiex teħdu postkom. Eżis kollegi, jena għandi pieċir kbir nistan il-għakom għal din il-konferenza fuq il-finanzjament tal-ġejjini tal-Unjoni Ewropea. Illi fil-fat fil-kontest tax-xogħol tal-grupp ta' ħidma fuq livell loli fuq il-finanzjament tal-Unjoni Ewropea, nixtieq nagħtikom merħba wkoll. Nixtieq illi nirringrazzja nsellem lil kollegi tiegħi illi jaħdmu fil-grupp ta' ħidma ta' livell u l-sur Mario Monti li jmexxi dan il-grupp ta' livell u r li ġejjin minn barra l-Parlament Ewropew li qegħdin hawnhekk biex jipparteċipaw għall-konferenza tagħna. Nilqakom ilkoll, insellmilkom u naħseb li ħanitkellem fissimkom ilkoll meta qed nirrigrazzja lis-Sur Monti u lill-kollegi kollha li jipparteċipaw ta' spiss fil-grupp ta' livell oli. Lan ta' il konferenza huwa li nfasslu mill-ġdid il-qalba tal-finanzjament u tal-rizorsi propri tal-Unjoni Ewropea. Aħna wekk qegħdin nitkellmu fuq riforma ewlenija, speċjalment f'dan iż-żmien illi l-urġenza u l-bżonn ta' din ir-riforma verament qegħdin jinħassu iktar minn qatt qabel. Wara d-deċiżjoni illi ittieħdet mill-maġġoranza ta' ċittadini fir-Renju Unit illi jixtiequ illi jitilqu mill-sħubija tal-Unjoni Ewropea naħseb li wasalna verament f'punt illi ħaj jindika bidla kbira fl-Unjoni Ewropea u fl-istorja Ewropea. Wara l-ħafna kriżijiet f'dan l-aħħar aħna naħsbu li wasalna f'punt fejn nistgħu ngħidu li għandna żminijiet illi huma karatterizzati minn nuqqas ta' sigurtà u nuqqas ta' stabilità. Il-potenzjal tal kriżi illi fil-fatt ninsabu għaddej għaddejn minna bħalissa, naħseb li tant huwa kbir li aħna ma nistgħux nkunu passivi, ma nistgħux ma nkunux deċiżi fuq il-pożizzjoni tagħna. U sabiex aħna nitbetu minn din nuqqas ta' sigurtà illi tista' tkun xi ħaġa perikoluża ħafna naħseb illi fl-aħħar għandna nkunu qalbina u għandna nfasslu il-pożizzjoni tagħna b'mod illi jindika li aħna l istili nieħdu azzjoni u nattakkaw. Naħseb li qegħdin ngħixu fi żmien li importanti illi għall-Unjoni Ewropea li huwa wieħed mill-iktar proġetti ta' suċċess fil-kuntest tal-politika internazzjonali, naħseb li rridu niġġustifikaw mill-ġdid għal-ċittadini tagħna permezz ta' din il-ġustifikazzjoni ġdida nkunu qegħdin nipproteġuh dan il-proġett u niddefenduh. Minħabba li ċittadini tagħna 60 sena ilu xtaqu paċi, ġustizzja u demokrazija u ħelsien. Dawn huma il-valuri ewlenin illi fil-fatt kienu waslu għall-laqda tal-pajjiżi Ewropej għat-twaqqif tal-Unjoni Ewropea aħna qed naraw li dawn huma valuri mhux qed nitkellmu ħafna fuqhom illum il-ġurnata minħabba li kulħadd jassumi illi huma ovvji. Iżda minn jiena naħseb illi l-fatt li noħduhom for granted dawn il-valuri din hija xi ħaġa perikoluża ħafna. U naħseb illi minn flok dak li aħna għanna nagħmlu huwa li verament nispjegaw lin-nies li dawn huma l-valuri verament importanti li mhumiex dejjem garantiti, le, mhijiex ovvja li aħna dejjem ħajkonna l-ħelsien paċi ġustizzja u demokrazija, u din raġuni rridu niddefendu għom ta' kuljum dawn il-valuri. U il-nies edin jistennew minna illi aħna mod intensiv nkunu edin nieħdu bis-serjetà dawn il-punti. Ħalli bekk in-nies dawk li qed jistennew minna ġifiri sigurtà l-prosperità u l-ġustizzja nkun nistgħu niggarantuhom anka għal-ġenerazzjoni li jmiss u naħseb illi aħna għanna bżon u ta' bidu ġdid fl ewropa Aħna rridu l-identifikaw u l-Unjoni Ewropea fejn trid taħdem iktar u għala għanna bżon dawn l-istrumenti. U sinjuri, aħna. Ma naħsibx li għanna bżon ta' diskussjoni jekk aħna għanni xikolna ktar koezjoni Ewropea jew le u flima osma le jiena naħseb li għanna li diskutu jekk l-Ewropa għandix il-pożizzjoni u s-seta li tieħu azzjoni ħalli bekk nisotisfaw dawk li qed jistenna fuq dawk l-affarijiet li qed illi aħna nieħdu azzjoni ċittadini. U sabiex aħna nkunu nistgħu naslu għal riżultati konkreti jekk nagħmlu hekk aħna verament nkunu nistgħu nikkonsolidaw u nsaħħu l-Ewropa għal ġejjieni. U naħseb ukoll li l-konsolidazzjoni ekonomika hija importanti ħafna aħna mhux biss din inbidlu b'mod teknokratiku, is-sorsi finanzjarji li aħna qegħdin niddiskutu ilhom jeżistu mit-tmiem is-snin snin 80. U saru realtà fl-1990, iżda jiena naħseb li r-realtà tas-sena eh, ta' snin design mhumiex l-istess bħal eh, tal-lum il-ġurnata min pereżempju jiftakar illi fl-1990 aħna kellna rizorsi propju li kienu bbażati fuq l-introjtu nazzjonali gross. li fil-fatt kienu jammontaw għal wieħed fil-mija dak iż-żmien u mbagħad fis-sena 2014 tlajna għal 68.7 fil-mija min ħares lejn il-GNI ġifiri l-introjtu nazzjonali gross ta' dawn bħala kontribuzzjoni tal-Istati membri aħna narraw li fil-fatt dawn kienu s-sorsi l-anin għal rizorsi tal-budget tal-Unjoni Ewropea u bħalissa din qed toħloq ħafna problemi. Il-budget tal-Unjoni Ewropea li huwa sors importanti u li għandu permettinna li aħna nkunu b'saħħitna u kapaċi neħdu azzjoni. Nikolli ngħid li issa sar qisu logħba illi qed issir bejt 28 accountant differenti nazzjonali. U kull sena jkollna 28 espert li qod jiġġiet ma' ħaddieħor ħalli jaraw il-pajjiż kemm għandu jħallas, kemm għandu jirċievi, eccetera. Kull sena aħna qegħdin naddu minn din il-loba li kulħadd jipponta subaħ li ħaddieħor, jagħti tort lil ħaddieħor. U din hija loba li qiegħda twassal għal staġnar fid-diskussjonijiet tal-budget għal bosta ġimat Ta' kull sena naraw illi hekk qed jiġri u din edha twassal għal ħsara li qed issir anke fid-dera tal-Unjoni Ewropea fejn iċ-ċittadini tagħna. U naħseb li hija xi ħaġa verament ħażina li fl-aħħar mill-aħħar aħna liċ-ċittadini maħniex qegħdin nagħtuhom idea konkreta tal-valur miżjud tal-mod ta' kif qegħdin nonfqu aħna dawn il-flus li niġbru. Jiena naħseb illi huwa importanti illi aħna naraw illi ma nintilfux f'din il-loba illi fil-fat noqodu natu tort l-ħattijħor minħabba li forsi għat-tattika nazzjonali hemm politiċi fuq il-livell nazzjonali li jagħtu tort l-Unjoni Ewropea li l-flus jinġabru jintefqu b'mod li huwa bla sens fi Brussell biss. Aħna fil-Parlament Ewropew ilna nikritikaw is-sistema tal-mod ta' kif jinġabru dawn ir-riżorsi u fil-fatt meta aħna konna wasalna sabiex nappoġġaw il-qafas annwali finanzjari ta' bejn is-sena 2014 u 2020 aħna ġenna l-kapijiet tal-istati tal-gvernijiet u għeduna illi ħajamlu riforma tal-rizorsi propju tal-Unjoni Ewropea u din hija għedha li aħna norbtu maħa importanza kbira. Issa, kena aħna ħafna pressjoni dak iż-żmien qabel deċiżjoni li ħadna. U ħana poġġejna ħafna pressjoni biex jitwaqaf dan il-grupp tal-livell li dwar ir-riżorsi propji. Dan il-grupp ta' level u li nafu li ma tantx kien hemm appoġġ illi kellu jitwaqqaf min-naħa tal-Kunsill iżda qabel ma tiħdet id-deċiżjoni li nwaqfu dan il-grupp level u li fuq il rizorzi propi qabel ma wasalna din id-deċiżjoni aħna ma waqafniex nissiltu ma tajniex l-approvazzjoni tagħna għal qafas multijanwali dak multjanwali finanzjarju dak iż-żmien. Jiena fakkarkom li aħna minnek minħabba li din xi ħaġa importanti. Jiena nixtieq ngħidilkom nfakkarkom fuq din minħabba illi l-affarijiet dan il-grupp tal livelloli ma ġiex kombinazzjoni ma waqax mis-sema, iżda ħna ħdimna ħafna għalissa biex ikonna dan il-grupp tal livelloli minħabba e, illi aħna ħsibna li hemm bżonn ta' riforma u inti sur Monti ilek tmexxi dan il-grupp mis-sena 2014 din tanalizzaw il-possibilitajiet prattiċi għal riforma bħal din. Jina naf li jintom qed taħdmu ħafna fuq livell tekniku eh, u qed tiddiskutu affarijiet li huma komplessi ħafna, però jippermettili wkoll li niddiskrivi l għanijiet illi għandkom tifukaw fuqhom. L-ewwel nett li riżorsi propri tal-Unjoni Ewropea għandhom ikunu iktar trasparenti, iktar faċli sabiex il-poplu jifhimhom ukoll. Jiena Ma nafx jekk hemm xi ħadd minnkom illi prova jispjega li ċittadini kif huma qegħdin jikkontribwixxu jew kif qed inġabru it-taxxi għal riżorsi propri u nkella jekk intom irnexxilkomx qatt tispjegaw kemm pajjiżkom jikkontribwixxi nett għal budget Ewropew, ma nafx jekk intom qatt Irnexxilkom e, e, x'tispjegaw li kemm iħallas reġjun partikolari, jiena jkolli ngħid li din hija xi ħaġa li kważi hija impossibbli sabiex tagħmilha. fil laber fil-dan f'dil taħwida kollha ta' ħafna sistemi differenti tal-sorsi tradizzjonali ta' tħul, tal-flat rate benefit li jingħata lir renju Unit kumpens li natalaw li natalem. Ikolli nejt li minħabba dawn l-affarijiet kollha l-Unjoni Ewropea da titlef il kredibilta Jiena naħseb li din is-sistema irridu nibdew nissemplifikawha. U għalhekk jiena naħseb li l-ewwel għandu jkun li jkollna sistema iktar sempliċi sabiex tifhimha u li ċittadini wkoll jkunu jistgħu jifmuha u aħna nkunu nistgħu nimplementaw aħjar it-tnini jiena naħseb illi sorsi iktar sempliċi għandhom ikunu fukati fuq l-osma politiċi u Ewropej li huma l-iktar importanti u l-anijiet tagħna bħal pereżempju nifukaw l-iktar fuq is-suq intern Ewropew, il-politika tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea, ir-regolamentazzjoni fis-suq finanzjarju, l-anijiet ta' tnaqqis ta' CO2, affarijiet li ċittadini kunu jistgħu jifhmhom ħalli bekk iċ-ċittadini kunu jistgħu jaraw illi hemm rabta loġika bejn il-finanzjament ir-flus li din jinġabru l-proġetti Ewropej it tillet net, il rizorsi propji tal-Unjoni Ewropea għandhom ikunu kontrollati fuq l livell Ewropew mill-Parlament Ewropew. Il-Parlament Ewropew għandu id-dritt ta' kodeċiżjoni fuq l-infiq. Iżda f'dak li għandu x'jaqsam il-proċedura ta' teħid ta' deċiżjoni fuq it-tħul fuq l-introjtu, tħul fil-budget tal-Unjoni Ewropea aħna esklużi kompletament fil-Parlament Ewropew. Dan huwa paradoss li rridu nelbuh u rwol tal-Parlament Ewropew għandu jkun attiv ħafna fid-diskussjoni ta' l-introjtu ta' minn fej ħajitħlu il-flus għal-budget tal-Unjoni Ewropea. Aperti minn hekk, jiena naħseb li huwa importanti ħafna għandna niggarantixxu illi it-tħul tal-budget għandhom ikunu ibbażati fuq l-impenni li aħna ħadna tal-infiq. Ma jistax ikun illi dejjem ikun hemm iktar inizjattivi li jittieħdu mill-Unjoni Ewropea iżda ma jkollniex biżejjed flus fil-budget sabiex inħallsu għal dawn l-impenni u l-proġetti li nkunu bdejna naħdmu fuqhom, jiena naħseb illi kien hemm ħafna u ħafna proġetti illi id-deċidejtu eh, dwaru dwarhom u ħafna politiki ġodda u ħafna fondi ġodda iżda m'għandniex il-finanzjament għalihom u din hija xi ħaġa li twaqqana għadċajt, u raġuni għalija hija xi ħaġa loġika illi t tħul tal-budget tal-Ewropew m'għandux ikun innegozjat b'mod separat mill-flus il ħajjin tefqu mill-budget. U allura jiena naħseb illi aħna bħala Parlament Ewropew għandna jkollna rwol ewlieni fil-diskussjoni tal-qafas multjanwali finanzjarju sas sena 2020 jiena naħseb li għal din raġuni hija importanti li jkun iktar trasparenza, iktar koerenza, demokrazija u effiċenza. Jiena naħseb li riforma tirrikjedi illi fil-fatt aħna nibbażaw irwieħna fuq dawn l-erba pilastri ewlenin illi tqis il-potenzjal tal-budget Ewropew u għanna naslu għal-riżultat illi fl-aħħar mill-aħħar iċ-ċittadini kun jistgħu jifmu l-valur miżjud illi l-Unjoni Ewropea tista' toffrilhom. Inkella jekk maħniex ħanamlu hekk, il-fiduċja ta' ċittadin ħanitilfuha darba għal dejjem. Intom fil-jiem li ġejjin ħajkolkom l-opportunità li tiddiskutu ktar fid dettall din ir-riforma. Jiena nittama illi fl-aħħar mill-aħħar minkejja forsi l-kontroversi intom tkunu tistgħu tiffukaw fuq dawn il-punti l-iktar ewlenin fil-fema tiegħi. Minħabba li sinjuri jiena Naturalment, nixtin ringrazzja il-rappresentanti tal-Parlamenti Nazzjonali li għedin għawek, zgur li aħna r-riforma maħna għanaslum kien bija minajr lajnuna u l-kooperazzjoni mal-Parlamenti Nazzjonali. Aħna verament nixtieq ringrazzjaw lill-esperti li ġejjin mill-Parlamenti Nazzjonali qegħdin jagħmlu sforz kbir min-naħa tagħhom sabiex jiddiskutu magħna il- il riforma tal-finanzjament tal-budget tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq illi ngħidilkom storja dwar ġara ir-Repubblika Federali Ġermaniża u r-Renju Unit kienu qegħdin immexxu l-aħħar negozjati tal-qafas multianwali finanzjarju tal-MFF u kienu qegħdin jgħidu li l-budget irid jitnaqqas hemm wisq flus illi ġejjin hawnhekk fi Brussell il-gvern Franċiż u ħafna gvernijiet oħrajn kienu tal-opinjoni li forsi iva jista' jkun iżda hija ma missu xejn mill-fond agrikolu, mill-politika agrikola komuni. Is-16 il-pajjiż illi fil-fatt huma l-Friends of Cohesion kien eżin insejħulhom qalu illi jista' ikun illi il-budget il budget jitnaqqas u aħna ma nixtiequ naqsu xejn mill-politika agrikola iżda l-politika tal-koeżjoni m'għandha tinbidel u l-fondi għalija m'għandhom jitnaqsu qatt. Kien hemm il-President tal-Kunsill li kienet fil-fatt jirrappreżenta jmexxi dawn is-16 il-pajjiż jekk aħna nixtiequ illi naqsu l-budget u ma nbidlu xejn mill-fondi li zejrin għal politika tal-koezjoni, il-politika agrikola komuni, xanna namlu allura? X'kif kif ħan naqsu? E, minn ximkien titnaqqasaw mill-flus, le? Svilupp teknoloġiku, infrastruttura digitali, kooperazzjoni internazzjonali f'dak li għandu xieqsam l iżvilupp minn hemmhekk naqsu l-flus minn dawk l-istess gvernijiet illi ħin kollu jħanbqu fil-laqat fil-konsilli li aħna rridu ninvestu iktar fil iżvilupp digitali, fil-riċerka, fil iżvilupp u fil-xjenza, minnom stess ġiet it-talba u waslu għal dan ir-riżultat. Il-negozjati il rizultat il negozjati fil-fat waslu għal qafas li verament ma kienx modern. L-iktar wieħed li ma kienx modern fl-istorja tal-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li wasalna f'punt verament kruċjali. Ninsabu f'sali pittor u jkolli ngħid. Irridu naraw illi minnaħa aħna nafu illi l-infiq fuq l-infiq irridu nkunu ċari u anka f'dak li għandu xieqsa mitħul lejn il-budget u r tal-budget aħna rridu nkunu ċari għalhekk intom qegħdin hawnhekk. Nirringrazzjakom ħafna tal-attenzjoni. on behalf of my colleagues Fisem il-kollegi tiegħi il-membri tal-grupp tal livello li fu il-rizorsi propji u fismi jiena nixtieq l-ewwel nuri kreditutni lejn tliet istituzzjonijiet li edina wek rappreżentati il-President tal-Parlament Ewropew, is-Sur Hudak, President tal-Kunsill, u il-Viċi President Gorgeva tal-Kummissjoni Ewropea. Nirringrazzjom tal-li kellhom konfidenza biżejjed fina sabiex jafdawna bi problema li virtualment mem soluzzjoni għalija. U il-proġett tal-Unjoni Ewropea ħna, fisem il-proġett tal-Unjoni Ewropea ħna aċċettajna dan il-kompitu. Illum, fisem il-kollegi tiegħi nixtieq li ringrazzja il-membri tal-Parlament Ewropew u tal-Parlamenti Nazzjonali li qegħdin hawnhekk bil-qiegħda flimkien fi sforz sostantiv u simboliku sabiex l-Unjoni tingħaqad iktar speċjalment f'mument ta' diffikultà. Sur President, inti fid diskors inizjali ta' aspirazzjoni tiegħek għad illi is-suġġett tal-budget tal-Unjoni Ewropea huwa verament tekniku, però fl-istess ħin huwa verament politiku. In fl-imkien ma' żewġ istituzzjonijiet l-oħra ddeċidejtu illi tiformaw grupp mhux kompost minn teknokrati illi fil-lingwa tiegħi m'għandux konnotazzjonijiet ħżiena iżda kompost minn nies b'esperjenza twila politika. Preferibilment li jkunu jafu x'inhi sustanza ta' suġġett. U għaminnu illi f'dan iż-żmien partikolari id-diffikultajiet li qed taffaċċi l-Unjoni Ewropea huma kbar. U fil-grupp aħna inħossu illi f'dan il-moment kważi kull proposta jew diskussjoni ta' politika f'kull settur għandha ovvjament ikkonsidra is-sustanza ta' dan is-suġġett partikolari. Però għandha wkoll tistaqsi mistoqsija importanti dak li qed nagħmel, dak li qed nipproponi. proponi dak li qed niddeċidi fuqu iwassal għal iktar iwassal iktar pressjoni fuq l-integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew inkella jista' jgħin sabiex insaħħu l-Unjoni Ewropea u nagħmlu aktar konvinċenti fajnejn iċ-ċittadini. Fi kliem ieħor, dan jista' jkun utli għall-isforz ġenwin ta' integrazzjoni naħseb huwa minn din il-perspettiva mhux biss mill-aspetti tekniċi illi rridu nindirizzaw dan is-suġġett. U jekk nista' nagħti lill membri ta' din il-konferenza żewġ eżempji sempliċi jiena nemmen u jiena nemmen li il-President Schulz jaqbel miegħi illi ir rawn ta' lobiet politiċi illi jintlabu kull seba snin madwar id-deċiżjonijiet tal-qafas finanzjarju multjanwali ma jikkontribu ma ma għal l-integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea, però jikontribuxu għal farrik għaliex ikun hemm battik bekki ta' min ħajirbaħ u min ħajitlef. Bħalli kiku l-Unjoni Ewropea jew xi ħadd jirbaħ jew xaħat jew tirbaħ jew titlef. Ma nikkonsidrawx li hemm valur miżjud fil-kostruzzjoni Ewropea. Namlu dak kollu sabiex naħbu s-sustanza tal-varu mizjut Ewropew. Ma rridux naljenaw ċittadini mill-istituzzjonijiet iktar. Eżempju ta' kwistjoni budgetarja illi tista' tikkontribwixxi għall integrazzjoni mill-ġdid ġenwina tal-ispirti u l-attitudni taċ ċittadini tagħna tkun illi nikkonsidraw bis-serjetà ir-raġunijiet għalfejn iċ-ċittadini tagħna huma beżana m'għandhomx fiduċi fl-istituzzjonijiet la nazzjonali u laqas Ewropej dan għandu x'jaqsam ħafna mas-sigurtà interna u esterna mal-mod kif il-problemi kbar ta' immigrazzjoni u refugi u tar-refuġġjati huma indirizzati. Forsi wasal iż-żmien aktar minn qatt qabel illi il ikun hemm prodotti pubbliċi ġenwini, prodotti permezz ta' finanzjar u jkunu disponibbli għaċ ċittadini ċittadini bil-volviment ta' parlamenti u autoritajiet nazzjonali. U najnu sabiex iċ-ċittadini jħossuhom aktar siguri. B'dan ġamoħna aħna ġejn finalizzajna ir-rapport tagħna. illi l-estejna f'Diċembru u mbagħad għaddejna lill-presidenti ta' tliet istituzzjonijiet qed li kważi finalizzajna għaliex għamilna ħafna kien hemm ħafna konsultazzjoni anki ma ħafna mill-parlamenti nazzjonali illi stednuna f'momenti differenti sabiex niddiskutu l-idejat tagħna iltqajna ma' gvernijiet u partijiet interessati oħra pero kważi finalizzajna għaliex aħna naħsbu il f'suġġett ta' dan il-komplessità il-moment illi nisemew smieħ ta' dawk illi fl-aħar mill-aħar ser jiddeċidu dak li se jsir u dak li mhux se jsir u dawn huma intom l-istituzzjonijiet parlamentari u il-membri tal-parlamenti nazzjonali Għalhekk huwa importanti illi intom titkellmu b'mod sinċier dwar it-ħassib, it-tamiet, is-suġġerimenti tagħkom. Dan se jkun input importanti ħafna sabiex aħna niffinalizzaw ir-rapport tagħna. Jina sensom fil-qosor fil-ispjegazzjoni ta' malajr ta' sustanza ta' xoltana illi u rifless fil-azla tal tlit panels ta' kallima bid-din il-konferenza. Aħna ovvjament rridu dejjem nżommu f'moħħna illi il-proċess li natu li l-Unjoni Ewropea bħal ġdid huwa wieħed illi il-Viċi President Georgieva taf minn kwalunkwe persuna oħra. Hija ottimista hija persuna kalma u nirringrazzjawa ta' dan għax dan importanti għal grupp. Dan huwa proċess illi fl-aħħar mill-aħħar jirrikjedi l-unanimità. Però aħna konkludejna illi l-affarijiet li għandu bżonn l-unanimità mhux neċessarjament huma affarijiet impossibbli. L-unanimità tagħti lil kull stat membru il id-dritt li jwaqfu l-affarijiet. Pero aħna nemlu illi jekk aħna niprovdu l-istituzzjonijiet u l-opinjoni pubblika b'argumenti konvinċenti, Jista' jagħti il-każ illi kulħadd jara il-benefiċċji fit tibdi tas-sistema u forsi forsi xi stati membri jippreferu soluzzjoni minn oħra, forsi jaspett ta' xi soluzzjoni. U forsi nkunu nistgħu naqdu dan kollu f'pakkett politiku. Ikun hemm xi ħaġa illi jista' jbiddel waqfin ta' kollox f'taħlita kreattiva ta' rida illi niproċedu fuq pakket. Nispera illi id-diskussjonijiet tagħna tal-lum u għada jajnuna sabiex niformaw viżjoni ċara u ambizjuża l-futur tal-Unjoni Ewropea fejn problemi komuni huma indirizzati flimkien fil-waqt li mhux neċessarjament inżidu il-pis fuq il-finanzi pubbliċi. Għalkemm bħalma qed riċentament f'dibattitu pubbliku ma' Ministru Finanzjarju ta' Stat Membru jiena ma nemminx li xi persuna dik il-laqa u irrit ngħid il-lanqas f'din il-laqa ma jista ma tista' tgħid illi għandha ideja ideja ta' xejkun il-qies tal-budget tal-Unjoni Ewropea f'ħames jew 10 snin dan jiddependi minn ħafna konsiderazzjonijiet. Imma mhux il-mandat tagħna illi nissuġġerixxu qies differenti għal budget, però huwa fil-mandat tagħna illi nippruvaw nidirizzaw l-aspettativi illi inti tkellimt fuqhom il-trasparenza nuqqas ta' regressività u elementi oħra li bijom il-budget il tal-Unjoni Ewropea huwa format u finanzjat. U anki possibbli permezz tal-odot tal-budget illi nesploraw nifmu aħjar aspetti tal-affarijiet pozittivi fl-integrazzjoni Ewropea illi mhumiex normalment evidenti għal-ċittadini għal-kumpaniji, pero daqqa waħda narawhom ħafna importanti meta nitilfuhom jew meta nirriskjaw li nitilfuhom. Per eżempju, il-benefiċċji li nkunu parti mis-suq uniku. Aħna tant drajna fis-suq uniku illi għalkemm aħna nispeċjalizzaw fl-identifikazzjoni fl-identifikazzjoni ta' nuqqasijiet u l-affarijiet ħżiena, ninsew li għan valur kbir tas su uniku. Illi ma narax fil-kontabilità ristretta tal-kontributuri netti u l-komplament. Għalek, spiss ninjuraw dal-aspet fid-diskussjonijiet tal-kontributi nazzjonali għal budget Ewropew. Imma xinu ma l-benefiċċji ta' suq uniku għall-istati membri kollha? Xi uħud jaħsbu illi il-programm tal koezjoni jgħin l-istati membri jipparteċipaw fis-suq uniku. Però li kieku dan kien din kienet l-intenzjoni oriġinarja il-politika ta' koezjoni evolvit u tilħaq ħafna iktar għanijiet mis sempliċi trasferimenti budgetarji. Imma jekk ħarsu l pajjiż li mhux stat membru Norveġja illi jipparteċipa fis-suq uniku u f'numru ta' politiki, nistgħu naraw li dan il-pajjiż jagħti l budget aktar minn darbtejn dak illi jieħu mill-ispiża allokata. Dan juri b'mod komplet illi hemm iktar ħafna iktar benefiċċji li tipparteċipa fis-suq uniku minn dak li hu viżibbli minn dak li jistgħu iqisu mill-perspettiva tal-bilanċ budgetarju net, jien ma nemminx illi il-pis kollu illi il-Norveġja tiħu sabiex tkun parti mis-suq uniku isi biss għal raġunijiet romantiċi sabiex tkun eqreb għal pajzi taċ ċentru tal-Ewropa jew għal pajjiżi tal-Mediterran. Ir-riskju li ma tkunx fi suq uniku iwassal għal riflessjonijiet fil-fond. anki fi stat membru illi oriġinarjament kien ġej missu uniku imma li beda jara li l-koerenza probabilment se titlob li ma jibqax parti missu uniku. Għallin inqas ma jibqax parti mis-suq uniku bxejn qed nirreferi għal Brexit jekk ma fimtux għallim staff membri kont qed nirreferi. Ovvjament in Norveġġa forsi minħabba ir-romantiċiżmu tal-klim il-kesħin mhux biss tħallas għal parteċipazzjoni suq uniku imma wkoll tieħu l-impenn illi titrasponi il-leġizlazzjoni kollha għandha x'taqsam mas suq uniku. Avvolja m'għandix vuċi fil-bini ta' dan kollu. Irridu nibnu kuxjenza ta' dak li għandna. u simulazzjoni ta' reazzjonijiet ta' dawk illi ma ħasbux fil-font dwar dak li jistaw jitilfu. Dan għandu u wkoll sabiex napplikaw dawn il-kunċetti fis-settur tal-budget. Ser nalaq b'referenza aħarija. Mux se ngħid iktar dwar is-sigurtà għaliex President Schultz diġà tkellem bżejjed wara, aħna nemnu illi mhux ir-risposti kollha għall isfidi ta' politika qegħdin fuq in-naħa tal-ispiża. Il-naħa ta' tħul ma natax biżejjed attenzjoni bħala parti potenzjali mis-soluzzjoni modi kif li risorsi propji u jistaw jiġu marbuta mal-objettivi, mal-prioritajiet u l-politika. Dan jagħmel il-finanzjament tal-Unjoni Ewropea iktar faċli biex iċ-ċittadini tagħna jifmuh jekk mhux iktar ta' gost ta' ċittadini. Aħna żeminajna ir-risorsi meċim il-politika f'diversi diversi setturi l-istabilità finanzjarja l-ġita kontra l-evazjoni ta' taxxa, il-FTT, il-taxxa FAT, l-ambjent, il-ġilda kontra l-tibdil fil-klima, il-taxxa fuq il-karbonju, l-MLTS, il-taxxa fuq il-fuel tal-karozzi. Il-lista hija twila dawn il-listi il listi dawn is-sorsi ta' tħul ma jibdux il-fatt li l-kompetenza fiskali tibqa' b'mod esklusiv fuq livell nazzjonali. Dawn mhumiex taxxi tal-Unjoni Ewropea hekk kif jiġi maħsub mod żbaljat. Dawn huma fuq livell nazzjonali imma bħalma kien ġara għal VAT aħna nistew niproponu li jiġi teġis illi sem minn dawn it-taxxi jiffinanzjaw il-budget tal-Unjoni Ewropea u jisiru rizorsi propji dawn jgħajnu sabiex innoqsu il-kontributi nazjonali mill-introjtu nazjonali gross. Aħna ħerqana sabiex nisemmew il-kontributi u l-kommenti ta'kom, partikolarment il-kontributi membri tal-Parlamenti Nazzjonali nerġa' nilqa' il ġdid Meta nitkellem dwar valur miżjud, naħseb illi valur miżjud importanti għal konferenza tkun anzi i illi il-professur Sapir aċċetta li jimmodera din konferenza. Professor professur Sapir kien f'ħafna dibattiti dwar l-integrazzjoni Ewropej Ewropeja u jina niftakar illi darba il-ħatwar nofsinnar Andrea Sapir ġi fil-Kummissjoni Ewropeja li jien kont membru tagħha dak iż-żmien u ma' grupp ta' kollegi u rina artikolazzjoni loġika ta' budget Ewropew għal-futur Andre Sapir huwa kompetenti ħafna għandu esperjenza twila. Għalhekk iħallu fideħsa biex jigwidana fi suġġetti u jiena grat ħafna illi aċċetta li għamel dan għalina. Grazzi ħafna ta' attenzjoni ta'kom. That's tomorrow, for the closing. <laughs> May I already, sorry, may I already invite... Nishti ġa minissa li eh, nistieden il-membri tal-ewel panel jiġu jihdu postom għawnek maġembi.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 if I may ask for your attention, please. Uh, let me say uh, a, a Mela, jekk ti permettu li namel kemtejn ta' introduzzjoni u nibda billi nirringrazzja it-tlet istituzzjonijiet, il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea u il-Kunsill kif ukoll il-President tal-Grupp tal-Livelloli għal l-onur u l-privileċ illi tawni li nimmodera din il-parti tal-konferenza il-President tal-Parlament Ewropew u tal-Grupp tal-Livelloli għalu xinuma l-istennijiet għal dawn iż-żewġ nofstanari ta' diskussjonijiet. Aħna il-koll flimkien edin nindirizzaw problema pjuttost ibsa imma hija ukoll problema dinjija, problema mifruxa. Il-President għalilna fejn qegħdin fl-Ewropa f'dan il-moment x'inhuma l-isfidi li qegħdin niffaċċaw u x'rwol jista jaqdi il-budget Ewropew sabiex niffaċċaw xuħut minn dawn l-isfidi. Issa li li talbuni li nimmodera il diskussjoni u r wol tiegħi essenzjalment huwa li niffaċilita il diskussjoni Kif qal il-President u jina naqbel miegħu, aħna qegħdin hawnhekk biex nisimgħu. Għanna nisimaw lil dak illi għandhom xajdulna il-membri tal-panel u anki dak li jgħidu u koll il-membri tal-parlamenti nazzjonali kif ukoll il-membri tal-parlament Ewropew illi eh, għandhom eh, interess għawi eh, għalli xaħut minnom huma membri tal-komitat tal-budget. Mela, ħalli malaj malajr najdilkom kif se naħdmu, kif se meċu dawn id-diskussjonijiet f'dawn iż-żewġ nofstanari illi għanna dispożizzjoni tagħna. Għanna tlet panels se jkonna magħna ukoll il-Viċi President tal-Kummissjoni illi ukoll se jagħmel diskors u mbagħad se jkonna panel fl-aħħar fejn il-tlet istituzzjonijiet u il-president tal-grupp tal-livello li se jamlu taqsira ta' diskussjoni umbat jużaw dak li jisimaw biex jikkonkludu ix-xogħol fuq ir-rapport. Mela f'kull wieħed mill-panels se jkonna erba' kellima. Se jkun hemm żewġ kellima illi jkunu mill-parlamenti nazzjonali u tnejn se jkunu membri tal-grupp tal-livell oli u iż-żewġ kellima tal-parlament, rappresentanti tal-parlamenti nazzjonali se jitkellmu l-ewwel u mbagħad warajhom iż-żewġ membri tal-grupp tal-livell oli kull kellim se jkollu ftit minuti, ħames minuti fil-fat biex jagħmel il-prezentazzjoni tiegħu u eh, meta jiskadi l-ħin tibda tpetpet bozza, Umbat wara niftħu id-diskussjoni, nisimaw minant il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali u anke tal-Parlament Ewropew biex jamlu il-mistoqsijiet tagħhom. U dimkom se sibu dawn il-cards il illi huma validi għal din il-parti tad diskussjoni tal-lum u anke għal dik ta' waraja. U tistaw tużawhom dawn sabiex titolbu biex ikolk tinataw il-ħin biex tamlu xi intervent jew mistoqsija. L-idea hija illi il-mistoqsijiet jew il-kommenti jinżammu fil-qosor mhux iktar minn żewġ minuti Irrid ngħid ukoll li din il-konferenza qed eh, tiġi irrekordjata. Mhux biss edha tiġi irrekordjata imma wkoll imxandra għalhekk eh, kunu għafu illi eh, għaw il-ġurnalisti għawnek edin segwuna. Il-ħin huwa qasir u diġa waqajna lura imma ħalli nipruvaw kemm jista' jkun nagħmlu tajjeb għal ħin illi tlifna diġà għattilkom illi se jkun hemm żewġ panels u mhux se nieqfu jiġifieri l-ewwel se jkollna l-ewwel panel u mbagħad it-tieni wieħed immedjatament mingħajr waqfa. Jiġifieri minn bejn l-erba u l-ħamsa uh, se se jkunem xi kafe barra mill-kamra jekk xi ħadd minnkom jixtieq jieħu xi ħaġa. Mela, issa ħalli niftaħ l-ewwel parti tal-laqatana tal-lum, l-ewwel panel li eh, se nitkellmu fuq ir wol tal-budget tal-Unjoni Ewropea, aħna smajna il-President tal-Parlament Ewropew jgħidilna li minkejja li l-mandat tal-grupp tal-livelloli jiffoka essenzjalment fuq it-tħul, naħseb illi eh, hija ħaġa tajba li kulħadd fem illi it-tħul u il-nefqa irridu neżaminawhom Fl-istess ħin, jekk wieħed irid saħħaħ id-dħul u jkabbar id-dħul, dana qed jagħmlu sabiex ikonna aktar u ma nistgħux nitkellmu dwar l-infiq jekk ma nitkellmux l-ewwel qabel uh, fuq il-dħul. Dana huma bħal l-istorja ta' tiġeġa jew il-bajda, waħda tmur 8 fit mal-oħra. Għalhekk L-ewwel se jkonna eh, sessjoni ta' diskussjoni fuq ir-rwol tal-budget tal-Unjoni Ewropea u mbagħad se nitkellmu fuq is-suġġett li huwa fil-qalba ta' din il-konferenza jiġifieri it-tħul l-introjtu. Mela għanna erba kellima f'dan il-panel kif għattilkom l-ewwel tnejn se jkunu rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali u nibdew bil-Sinjura Mulde illi eh, hija rappresentata tal-Kamra tal-Rappresentanti ta' l-Olanda u eh, hija ila membru tal-Parlament mill-2010 u wara nisimgħu minant Giorgio Tonini li huwa il-President tal-Kumitat tal-Budget fis-Senat Taljan u ilu membru tas-Senat minn l-2001. Umbat warajhom nisimgħu minant il- zewċ rappresentanti u membri tal-grupp tal-livelloli. L-ewel il-professur Daniel Dajanu li huwa professur tal-ekonomija f'Bukarest imma għandu ħafna inkarigi oħrajn ukoll huwa ex-ministru tal-finanzi tar-Rumanija u l-aħħar imma zgur mhux l-inqas nisimnaw mingħand is-Sinjura Simonite li hija membru tal-grupp tal-Livelloli u hija il-Viċi President tal-Bord tal-Bank tal-Litwanja u hija ukoll ex Ministru tal-Finanzi tal-Litwanja jiġifieri għandna grupp ta' persuni fuq dan il-panel illi huma kapaċi ħafna u aħna ħerqanin illi nisimaw eh, dak illi għandhom xajdulna. Mela, grazzi tal-li organizzajtu din il-konferenza u tajtuni l-opportunità li inkomparti mill-panel. Eh, nirringrazzja lil dawk illi ġobbom illi jistidnu il-membri tal-parlament illi wara kollox huma eh, Eh, eh, membri essenzjali f'din id-diskussjoni. Meta wieħed qed ifassal budget irid fl-ewwel jara eh, xirridu nagħmlu bih. U dana irridu naraħ fid-dawl ta' l-Unjoni Ewropea x'għandha tagħmel u x'm'għandix tagħmel. U hawnhekk jiena naħseb li din hija mistoqsija rilevanti ħafna. U it-tweġibiet għalija jkunu differenti ħafna naħseb imma forsi jirnexxinna naqblu fuq xuħut mill-punti. Fl-opinjoni tiegħi fi żmien ta' euroxettiċiżmu l-Ewropa trid twassal iċ-ċittadini jridu jarraw li l-Ewropa tista' solvi problemi transkonfinali li ma jistgħux jiġu solvuti fuq livell tal-istati membri u dan ifisser pereżempju illi insibu soluzzjoni għal problema tal-migrazzjoni għadna biss rajna tarf ta' dil problema li xek intom tħarsu lejn l-Afrika l-popolazzjoni li se tkompli tizdiet il-faqar li hemm eh, gvern dajjef ħafna u ovvjament dawn in-nies iridu jiġu l-Ewropa problema li rridu insolvuha. Ħaġoħra, il-frontieri esterni. Ma nistawx ikonna moviment ħieles fl-Unjoni Ewropea minnar ma jkonna frontieri ikkontrollati Problem oħra is-sigurtà. Aħna rajna illi seħew uh, attakki terroristiċi fit territorju tagħna u għalhekk hemm bżonn ta' aktar kooperazzjoni. Din il-kooperazzjoni se tiswa l-flus. Issa, ħanaddi għal nefqa. Meta aħna nħarsu lejn nefqa ta' bħalissa, irridu nistaqsu jaqblu mal-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea għal futur il-PAK, il-Politika eh, Komuni tal-Agrikoltura, li tirrappreżenta 40% tal-budget tal-Unjoni Ewropea, eh, hija l-iktar ħaġa li qed nonfqu flus fuqha. Ma wieħed jistaqsi imma qegħdin nofqu wis, qegħdin nonfquhom bila għal dawn il-flus kif nistgħu nistimulaw l-innovazzjoni u l-kompetittività f'dan il-qasam. Issa għandna sistema ta' appoġġ ta' tħul dirett. Imma il bdiwa m'għandhomx jitalmu kif se l-aħjar mod biex jiksbu l-aktar sussidi imma li kif se jaqalaw il-flus huma. Din il-politika tieħu ħafna flus mill-budget tal-Unjoni Ewropea. Dawn il-flus irridu niċċirkulawhom tal-politika ta' kożjani għal eh, l-nies li huma l-iktar fqar irridu nħarsu lejn eh, l-infiq fammonti fejn nistaw nifrankaw il-flus u għawnek l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom isservu ta' eżempju. Per eżempju, il-membri tal-Parlament Ewropew li għandhom ix-xufira eh, irridu forsi nis jaraw il-qegħdin u l-flus. Un-bat irridu nitkellmu dwar il-bilanċ net. Skont l-istudju hemm eh, dan l istin ta' net balance illi eh, naraw kif jittieħdu jew ikunu se jittieħdu deċiżjonijiet finanzjarji. Jiena semmejtu eh, dan il-net balance imma xi wassal għalih dan l istin tal-bilanċ net essenzjalment in-nuqqas ta' effettività, ta' effiċjenza eh, u tal-mod kif aħna nonfqu l-flus. Jekk daw l-affarijiet ma neħdux ħsiebhom, in-nies iqisu l-budget tal-Unjoni Ewropea bħala ħela ta' flus. U dan iwassal għal aktar euroxettiċiżmu u diskussjonijiet fuq dan il-bilanċ net għaliex ma jgħinx l immagini tal-Unjoni Ewropea jekk ikun hemm ajruporti finanzjati mill-Unjoni Ewropea li mhumiex qegħdin jintużaw mijiet ta' miljuni ta' eh, euro li jintefqu u ebda linja tal-ajru matrit it-tir minn dawn l-ajruporti kull darba illi jiena nitkellem dwar l-Unjoni Ewropea xaħat jistaqsini għalfejn tmorru għalfejn il-Parlament Ewropew imur Strasbourg, għalfejn il-Parlament Ewropew għandu żewġ sedi. L-istess fis sens ta' responsabilità tan hija kważi tradizzjoni li l-Qorti Ewropea tal-Awdituri ma, ma taċ approvazzjoni eh, jew id-deklarazzjoni d'assurance kif tissejjaħ. Bħala liberali jiena ma naqbilx ma budgets pubbliċi kbar la fuq livell lokali waqas internazzjonali waqas fuq livell Ewropew. Għalhekk naqbel li l-budget għandu jiċċekken, naħseb li huwa possibbli. Budget iċken se jikkontribwixxi wkoll għal di diskussjoni fuq il-kontributuri netti u e, ikkompli e, e, tejjeb il-qafas finanzjarju multianwali ma naħsibx illi hija ħaġa tajba illi inkabru l-budget Ewropew fil-waqt li ħafna pajjiżi għandhom dejn kbir, ikun eżempju ħażin jekk aħna nagħmlu dan. U jiena naqbel illi il-proċess tal-budget għandu jkun iktar ċar eh, b'dati speċifiċi fejn il-budget jista' jkun aġġustati mbagħad il-kwistjoni tal-back assessment u il-ħlas blura. Umbat, irridu naraw il-kwistjoni ta' old for new, inħalsu għal nefqiet ġodda billi naqsu il-nefqiet f'affarijiet li konna ħalsu għom nefqu għom fuq affarijiet uħrajn. Wieħed irid jagħmel lażla ma jistax aħallas għal kollox. Umbat, il-tħol kif għadna li s-sistema li għanna bħalissa hija komplikata, politiċizzata u teknika u il- kalkoli mill-ġdijt tal-kontributi nazjonali għamluwa u koll uh, imprevedibli. Issa, dawna ħafna minn dawn l-elementi waslu għal euroscepticizmu għal-menu fl-Olanda il-taxxa. Aħna naħsbu illi il-taxxa hija l-monopolju tal-istati sovrani, il sistemi tat-taxxa tagħhom ta Eh, e jekk l-Unjoni Ewropea jkollha sistema ta' taxxa tagħha tagħmilha indipendenti mill-istati sovrani. Imma jiena naħseb ukoll li ċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea mhumiex se jappoġġaw eh, li jkun hemm dawn it-taxxi, mhux se jgħinuna, mhux se jgħinu lill-Unjoni Ewropea jagħmluha iktar popolari. Aħna irridu li jkollna budget Ewropew illi eh, uh, jikkontenta li ċittadini tagħna. Grazzi ħafna, Sur Mulde, Onorevoli Tonino. Grazzi, Sur President. Jina naħseb illi l-ikbar problema illi eh, qed naraw fil-nefqa Ewropeja differenza bejn il-dimensjoni tagħha u anki r-riżultati miksuba permezz tagħha l-Unjoni Ewropea permezz tal-budget tal-Unjoni imma anki l-budget tal-Istati nazzjonali hija il-żona fejn l-iktar hemm impatt tal-nefqa fuq il-GDP ġifiri Imma l-Unjoni Ewropea għal ħafna snin, eh, ħafna qabel il-krizi tal-2008 waħda mezzoni żoni fid-din l-inqas kibret. Per eżempju, ferm inqas mill-Istati Uniti. Imma madana kollu l-Unjoni Ewropea hija għal ħafna snin eh, staġnata. Imma mhux biss għaliex eh, min jista' jgħid illi qed tikber inqas għaliex hemm ħafna fiq pubbliku ma minkejja dan, minkejja li hemm nefqa pubblika kbira, xorta kibru l-inugwaljanzi bejn l-istati membri u anki fiħdan il-maġġoranza tal-istati membri. Eh, Zdiet anki l-faqar. Barra minnek l-ikbar nefqa pubblika ta' dinja tider illi mhix kapaċi tigarantixxi il-ġit pubbliku, jiġifieri eh, l-iktar importanti jiġifieri s-sigurezza ta' ċittadini. Dawn il-fatti illi huma bażiċi ħafna juruna illi kif inhi organizzata llum l-nefqa pubblika Ewropea miex tissodisfa il-kriterji tal-valur għal-flus, value for money, li huma essenzjali għal-fiduċa il-nuqqas ta' benessiri u li qed naraw eh, madwar l-Ewropa li qed ibijat iċ-ċittadini mill-istituzzjonijiet u mill-formazzjonijiet politiċi Ewropej u nazzjonali juruna illi hemm xi ħaġa li mhix qed taħdem bejn il-sistema tat-taxxa u tar-rappreżentanza f'dik li hija l-istruttura b'ħafna livelli Ewropea. Hemm ħafna affarijiet li hemm bżonn li jinbidlu u mill-iħsa l-wiċċ. Jekk aħna nimvolvu eh, ninvolvu Iva, l-Unjoni flimkien ma l-Istati membri għalek nħoss li huwa importanti li illum hawnhekk għaw rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali u koll għaliex fl-aħħar mill-aħħar qegħdin u flus ta' ċittadini Ewropej. L-esperjenza parlamentari tagħna turina kemmu diffiċli illi wieħed jirriforma l-istruttura tan-nefqa pubblika iktar u iktar meta din tkun laħqet eh, dimensjonijiet li huma kważi nofs il-prodott intern eh, gross. Issa, jekk irridu norganizzaw in-nefqa u dak li E, konna u l-flus fuq qabel għanna forsi inħalluh issa u nibdew nofqu l-flus fuq affarijiet ġodda. Alla volja il-livell ta' flus illi u għandu jibqa' forsi l-istess. U eh, F'dawn il-ċirkostanzi qed naraw illi eh, hemm nuqqas taqbil bejn l-interessi differenti. Aħna naraw pereżempju fil-każ tal-Unjoni Ewropea qed naraw illi eh, anke fuq livell nazzjonali qed jinħassu dawn l-affarijiet, dawn ir-resistenzi aħna nistgħu nelbuhom permezz ta' viżjoni, proġett għal terminu għal żmien medju li kulħadd jgħid jaddatta ruħu għal realtà il-ġdida. U eh, li rritu ikun hemm ċertu bilanċ bejn dak li qed jintalab u l-ġid komuni illi wieħed irid iħares jew jipprovdi. Għalhekk m'għandniex nitilfu l-opportunità li nipromuovu permezz tal grupp tal livello li li huwa mexxi mill-President Monti it-tfassil ta' proġett għal periodu medju tal-nefqa pubblika Ewropea. Iva li huwa bbażat fuq ir-riżorsi propji skont l-artiklu 311 imma ukoll marbut mal-kwistjoni aktar wiesa tal-istruttura tal-budget Ewropew u anki il relazzjoni tiegħu mal-budget tal-istati membri. Kriterju essenzjali ta' dan il-proġett għandu jkun fil-fema tiegħi applikazzjoni koraġġuża tal-prinċipju ta' sussidjarjetà. Illum dan huwa miksur mill-istrutturazzjoni tal-nefqa storika li qed naraw minn banda ċess eh, intħil zejet minnaħa tal-Unjoni għal dak li jista jitħalla fidejn l-Istati membri. mbagħad mill-banda l-oħra eh, il-nuqqas ta' kapacità tal-Istati membri ta' eh, li jiffaċċaw situazzjonijiet li huma mhumiex kapaċi jiffaċċawhom waħedhom u għalhekk l-Istati membri ma jistax jiffaċċawhom waħedhom għaliex m'għandhomx il-kompetenzi u laqas ir-riżorsi. Fuq medda ta' żmien medja reviżjoni tal-nefqa pubblika Ewropea fid-dawl tal-prinċipju tal-rispett tal-prinċipju tas sussidjarjetà ma tistax ma twassalx għal bilanċ mill-ġdid kwantitattiv bejn in-nefqa statali u dik federali bejn il-qafas il tal-Istati Uniti tal-Amerika li huwa 50-50 u dak tal-Unjoni Ewropea li huwa ftit iktar minn punt wieħed perċentwali tal-prodott intern gross għal 45 eh, punt tal-prodott tal, eh, intern tal-GDP tal-Istati membri Issa jista' jkun hemm il-kapaċità fiskali ta' zona tal-euro tista' tkun soluzzjoni li tagħti għal livell sovranazzjonali l-isforz prinċipali ta' kontribut finanzjarju ekonomiku politiku flimkien mal-politiki monetarji espansivi tal-Bank Ċentrali Ewropew u anki tal kompetittivita. Rivoluzzjoni li tant meħtieġa urġenti, tant iktar ma naraw il-limiti ta' politika ekonomika federali illi l-unika marġni ta' flessibilità offruti mill-patta stabilità u tkabbir u mill-fiscal compact il rwol deċiżiv li wieħed joħloq l-investimenti neċessarji sabiex ikun hemm iktar tkabbir u iktar xogħol. Grazzi. Thank you. Thank you very much uh, for your for your... Grazzi ħafna tal istarrija tiegħek. Issa nixtieq illi ngħaddu sabiex nisimgħu il-Daniel Dajani. President, l-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzja lil kulħadd il kummissjoni il-Parlament Ewropew, il-Kunsill talli tawna din l-opportunità illi naħdmu flimkien mal-president eh, tana raġel ta' sew għaqli, il-sur Mario Monti u eh, il-kommissarju u il-kollegi l-oħrajn. Inkompli bl-Ingli. I don't, I don't. Mela, jima nishtiqx nejt eh, affarijiet for safety esagerati, sa nishtiqx nitkellem fuq fatti Xi ħaġa li ma nistgħux żgur niddubitaw hija l-Unjoni Ewropea irrelevanti minn kemm nikkritikaw anke minn ġewwa hija xi ħaġa li tirrappreżenta valur komuni għal kulħadd jisu prodott pubbliku. Anka aħna l-ekonomisti niddiskrivuha bħala valur u mhijiex xi ħaġa sorprendenti illi hemm ħafna pajjiżi illi mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea xortu għadha jixtiequ jissieħbu fl-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li mhux qed nagħtu valur kif suppost kif ixtaqla l-Unjoni Ewropea għal-ġejjini tagħna mingħajr ma nfaħħar U anka il-Brexit, u żgur li il-Brexit ħajsir b'mod ġentili ħafna kemm l-ekonomija għal benefiċċju tal-ekonomija tar-Renju kif ukoll l-ekonomija Ewropea. U aħna din nħossu illi fil-fatt hemm dominanza li meta qiegħda tinħass iktar taż-żona euro, ġifieri aħna ma nistgħux naħdmu biss fuq kif jaħdem u jiffunzjona il-budget Ewropew mingħajr ma nqisu il-muskolu fiskali u ż-żona euro fiha nifisha. Issa t-tielet net aħna qed naraw li l-budget Ewropew verament għandna bżonnu Għalfejn minħabba li jekk effettu ħafna minnkom iżda kif ukoll eh, kif qal il-President Schulz u l-Chairman Sur Monti naħsbu illi għandu jkompli joffri dawn il-benefiċi l-pubbliku jena niftakar il-laqam Angela Merkel ma' President Hollande u um mal-Prim Ministru Renzi li kienet l li seħħi fl-Italja meta Sinjura Gessler kienet qalet moċċar l ispanja u l-Italja m'għandhomx iħossum li huma waħedhom meta huma qegħdin iħarsu l-frontieri. Esterni, il-protezzjoni l-ħarsien tal-frontieri huwa eżempju ta' prodott għal pubbliku din hija xi ħaġa li għandna nofru fondi għaliha. anka l-Greċja naturalment, iżda f'dik il aħna konna semmejna l-Italja u Spanja. Naħabba li dak li jista' jiġri għal jekk il-vizas eh, liberalizzazzjoni tal-viza l turkija ma tiġrix jista' jkun li aħna ħanaffaċċaw xi ħaġa illi l-Greċja eh, mhux qed tistenna u li ħajkun ħafna iktar milli tista' lieh il-Greċja. Ġifieri aħna Nafu l-hemm ċertu affarijiet li rridu neħdu ħsiebhom u l baġit Ewropew irid jipprovdi tweġibiet konkreti u s-Sinjura Kummissarju, Sinjura Georgieva, vaħat jgħidulkom kemm kien diffiċli li aħna nsibu fondi għal fond ta' Turkija, ġifieri hemm ħafna affarijiet li nistgħu ngħidu u hemm ukoll ħafna ironiji, speċjalment issa li għaddej minn żmien diffiċli ħafna mhux biss minħabba l-kriżi ekonomika tal-ewro, iżda anke minħabba dak li qed jiġri fid-dinja industrijali aħna qegħdin naraw illi hemm ħafna problemi bil-bidla demografika wkoll. Jien ma naħsibx illi din hija xi ħaġa illi tirrifletti problemi li jinsabu biss fl-Ewropa. Il-problemi tinħassu anke fl-Istati Uniti m'għandniex struttura tajba ta' tmexxija tajba ta' governanza u minkejja dan kollu, minkejja dawn il-problemi kollha aħna rridu nsibu s-sorsi li għandna bżonn għall baġit Ewropew. U jiena dan l-aħħar kontet nitgħallem l-esperjenza iżda mill-perspettiva Ġermaniza aħna ma nistgħux naħsbu fuq il-fondi mingħajr ma nikkonsidraw l-infiq illi aħna bessibna nagħmlu u hemm ħafna opinjoni differenti fuq l-infiq iżda rridu niftehmu norjentaw is-sorsi u r rizorsi fuq l-infiq li bessibna namlu il-budget Ewropew u koll għandu ikun konsidrat brabta ma' l-budget nazjonali. Naturalment jista' jkun hemm sinerġija tajba jekk l-infiq fuq livell nazzjonali mill-perspettiva tal-budget nazzjonali jkun qiegħed isir sew kif suppost. Aħna jista' ikollna riżultati ħafna aħjar. Jiġifieri fuq dan il-punt u brafta ma' dan il-sib, jena nittama illi l-iktar nies u rrif fl-Unjoni Ewropea, membri tal-Parlament Ewropej, membri tal-Parlamenti Nazzjonali, ċittadini u koll nittama li l-kol flimkien ħansibu l-aħjar mod ta' kif nistaw nħarsu dak li huwa verament prezzjuż fl-Unjoni Ewropea, li huwa verament siwi ħalli niddefendu l-istil ta' ħajja tagħna. Ħalli bekk aħna naraw li ma nitilfux is-seta tagħna, aħna rridu nerbu problema tal immigrazzjoni tat-terrorizmu, rridu naraw li konna sistemi u servizzi aħjar ta' intelligenza u iktar skambju ta' informazzjoni li tinkiseb mis servizzi tal-intelligenza. Dawn huma affarijiet li dwarhom aħna rridu naslu għal riżultati konkreti għal dan għandna bżonn il-fondi. Ningrazzjakom għal darba oħra tal-li tajtu l-opportunità li nkellimkom. Jiena il-tqajt ma' ħafna kollegi li kont naħdem magħhom hawn fil-Parlament Ewropew, minnkom il-koll. Grazzi ta' din l-istqarrija. Issa nista' nisieden il-Sinjura Simonetti. Grazzi ħafna Sur President. Jiena nixtieq ringrazzjakom il-koll tal-opportunità li qegħdin ittuni sabiex inkellimkom jiena naħseb li huwa importanti ħafna li jekk aħna rridu nagħmlu xi ħaġa fuq il-budget Ewropew. Ħalli bekk aħna nimxu l-qoddim rridu inħedġu parteċipazzjoni tal-Parlamenti Nazzjonali. Għalfejn minħabba li fl-ħar mill-aħħar id-dibattitu m'għandux issir biss sawek fi Brussell jew fi Strasburgu iżda d-dibattitu għaddej il-ħin kollu anke fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea fil-Parlamenti Nazzjonali, jiena nixtieq ngħidilkom bħala ex Ministru tal-Finanzi, nista' ngħid li hemm ħafna ċittadini illi m'għandhomx idea ċara ta' kif il-flus qegħdin jintefqu fil-budgets nazzjonali u x'qegħdin eh, fil-fatt jigwadanjaw huma bħala ċittadini f'pajjiżi kien hemm in-nies li kienu qegħdin jaħsbu li parti kbira tal-budget qed tintefaq għal sabiex jitħallsu il-pagi tal-ministri il jaħdmu u l-ispetturi fil-ministeri, eċetera, u għad-difiża u il-każ ma kienx fil-fatt ma kienx hekk dak li qed jiġi fil-baġġett tagħna, anzi bil-kontra fuq dawk fuq l-amministrazzjoni kienet jintefaq l-inqas ammont mill-baġġett Ġifiri bekk tistaw taraw kemm in-nies verament ma jkunux jistgħu jifmu eżattament fuq xi qed jintefqu l-iktar il-flus anke fuq livell nazzjonali. U naturalment jekk ikun hemm eh, politiċ fuq livell nazzjonali li jkunu jixtiequ jikkritikaw l-Unjoni Ewropea jaqbdu mal budget u dawk il nies li ma jkunux jafu biżejjed fuq il mota kif jintefqu l-flus fuq il-livell Ewropew naturalment jemluhom. Iżda aħna nasbu li l-budget rridu ndiskuvuh bħala pjan, bħala appoġġ pubbliku għal proġetti Ewropej għal lanijiet anijiet li aħna nixtiequ nilħu iżda jekk aħna issa nikkonsidraw l-anijiet Ewropej aħna nafu li għatfadlilna nikkonsidraw ukoll dan l-element importanti ħafna li jiffoka mod partikolari fuq il-politika agrikola komuni, fuq il-politika ta' koezjoni, illi forsi dawn huma politiki li joġbu l-xuħut u mux l-ħafna oħrajn. Jena ġej minn pajis li u jibbenefika ħafna mill-politika ta' koezjoni ġifiri naqbel politika ta' kohezjoni ta' tajba, iżda l-infiq fuq dawn iż-żewġ oqsma politiċi għandu jkun iktar effiċenti u għandu jwassal iktar valur miżjud. Iżda hemm ċertu sfidi ġodda, problemi ġodda u realtajiet ġodda li aħna qegħdin nafaċċaw. Il-teknoloġija ġitali, l-integrazzjoni, l-immigrazzjoni, l-integrazzjoni teknoloġika fl-infrastruttura, l-immigrazzjoni, problemi, teddidiet terroristiċi, U dawn l-oqsma politiċi l-ġodda, dawn il-ċirkustanzi l-ġodda, l-Unjoni Ewropea trid tqishom sew jekk aħna nixtiequ li verament ikollna possibilità neħdu azzjoni f'dawn l-oqsma, aħna rridu jkollna l-fondi biżjed li sew jippermettulna nagħmlu dan. Inti jista' jkollok ħafna nijiet żbieħ, iżda jekk ma jkollokx ir-riżorsi biex tieħu azzjoni ma tistax tavvanza u tagħmel progress u anka jekk tħares lejn situazzjoni fl-Unjoni fuq livell Ewropew tal-Unjoni Ewropea jista' jkollok bosta ekonomiji ħafna ekonomiji of scale li fil-fatt jekk fil-fatt tipprova tipplimenta il-proġetti li qed isir fuq il-livell Ewropew fuq il-livell nazzjonali, ħajkollok fuq ħafna iktar flus mill-budget nazzjonali minħabba li tkun timplementhom waħdek sem pajjiżek biss u mhux faqda mal-pajjiżi Ewropej l-oħrajn u bekk fuq inqas mill-budget nazzjonali. Ir-wol tal-budget Ewropew tista' tħares li naturalment bil-perspettiva tal-infiq illi hija ikun iddedikat għall-implementazzjoni tal-politika Ewropea, iżda mill-perspettiva tal-Istat membru, aħna għandna perspettiva differenti. Jista' jkun hemm ftit pajjiżi li ħarsu li l baġit Ewropew bħala source ta' prodotti pubbliċi, servizzi u benefiċċji għal pubbliku hemm pajjiżi oħrajn li jikkonsidraw li l baġit Ewropew ħela ta' flus u naturalment mbagħad brabta ma' dan nistgħu insemmu diskussjoni ħin kollu għaddejja fuq eh, il-bilanċ net u ħafna klixe oħrajn li nsemmu meta naslu sabiex niddiskutu il-budget Ewropew jiġifieri jiena naħseb li hemm il-bżonn Tiġa li mux biss inġeddu l-idea tagħna u diskussjonijiet, iżda l-mod ta' kif dawn ir-riformi mbagħad jistgħu jinħassu biċ-ċittadini illi ma tantx għandhom idea ċara tal-budget Ewropew tar wol ta' dan il-budget iżda mhux biss m'għandhomx idea ċara iżda għandhom dubji kbar fuq is-siwi ta' dan il-budget huma jaħsbu li l-pajjiż tagħhom hija taħallas ħafna iktar milli jirċievi. U kultant nafu li l-sib tagħhom ikun ibbażat fuq kalkoli illi jkunu wis uh, diretti għal din raġuni mhux dejjem ikunu veri. Aħna u kol nisimgħu nisimaw li zona euro edha taħseb fuq il kapaċità fiskali ta' zona euro. Ġifiri għana daqxej ta' rabta tar rwol differenti tal kapaċità fiskali ta' zona euro u tal-budget Ewropew dawnu ma żewġ affarijiet li aħna rridu nikkonsidraw forsi flimkien għal benefiċċju tal-ekonomija Ewropea u tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna. Nixtieq nirringrazzja l-erba kellima li tkellmu mhux biss għall-interventi li għamiltu iżda anka nirringrazzjakom tal-li zommejtu mal-ħin illi tajnikom u għalli kajnilkom sabiex titkelmu. Naħseb illi koprejna ħafna suġġetti importanti, jena naħseb illi smajna erba opinjoni differenti fuq ċertu punti biltu ma xurxin fuq punti oħrajn. Forsi daqsxejn inqas iżda naħseb li dinja xi ħaġa normali. Nixti ngħidilkom xi ħaġa oħra qabel ma nistiedinkom twiġbu l-ewwel mistoqsija. Naħseb illi Mikel medniex b'mod espliċitu aħna l-kull kemm aħna nafu illi l-budget Ewropew huwa biss parti żgħira mill-infiq pubbliku illi qiegħed isir fl-Ewropa. l budget jirrappreżenta 2% tal-infiq pubbliku kollu fuq il-livell Ewropew. 2% biss ġej mill-Budget Ewropew. U ċ-Chairman għal moċċar fil-kummenti tiegħu ta' introduzzjoni illi id-diskussjoni dwar il-mandat ta' dan il-grupp ta' livello li mhuwiex dwar deċiżjoni li tittieħed jekk dan l-ammont għandu xi rappreżenta wieħed fil-mija, tnejn fil-mija jew iktar. Din hija diskussjoni li jista' jkun issir jista' jkun li ma ssirx. Jiena naħseb li bħalissa aħna qegħdin nassumu li dan, l-ammont ta' flus huwa maħsub għal perjodu qasir ta' żmien. Iżda naħseb li l-ikbar diskussjoni konna dwar l-infiq huwa dwar il-punt ta' kif aħna nistgħu naraw li jintefqu bl-iktar mod effiċjenti li jista' jwassal għal valur miżjud ir-riżorsi tal-Baġit Ewropew. X'inhuma il-benefiċċji għal pubbliku li aħna nixtiequ illi niksbu u li nistgħu nuru biċ-ċar l-ċittadini tagħna li huma jistgħu jibbenefikaw mill baġit anke fuq livell transkonfinali. Bosta minnkom semmew bosta suġġetti differenti, l-immigrazzjoni sikurtà kienu żewġ punti li semma kol semmew kull wieħed u waħda minnkom. Dawn huma żewġ eżempji ċari ta' dak li aħna niksbu bħala benefiċċji għal pubbliku mill-budgetu Ewropew. Jiena naħseb li fil fadda unu huwa punti li nsabu fil-qofol tad diskussjoni u żgur li ħajsemmew ħafna drabi fid-diskussjoni li ħajkun issa. Mela ngħaddu għall-ewwel mistoqsija lis-Sur Savarin. Grazzi, President. Jina nirrapprezenta l-Assemblea Nazjonal Franċiża u jina Nishtiq namillek ftit mistoqsijiet li għandhom il-Franċiżi li l-in minn mistoqsijiet tekniċi kif se eh, nifacċaw il-problema ta' il-fat li mannix manuvri għaw marġni ta' manuvra fil-istrument ta' flessibilità, kif se nħalsu għal-kooperazzjoni ta' ma' Turkija fuq l-immigranti, ecc. ecc. problemi rilevanti u immedjati ħafna. Maħna ta' spiss najdu illi l-Europa dejjem krizi għall-oħra u ta' toħroġ toħroġ minnu u wkoll l-Ewropa intergovernativa u għalhekk il-budget li qed nitkellmu llum huwa budget komunitarju. Jiġifieri irrid konnaf inti eh, x'taħseb dwar din inqas ta' fiduċa li qed naraw illum imbagħad għandi mistoqsija oħra li diġà issemmiet fil-fatt li fil Franza wieħed qed jistaqsija wkoll issejk aħna ma jkollniex budget ta' żona euro edin tirriflettu dwar minn fejn se jieġek ikonna li ġifiri kif beħsibkom illi eh, dan il-budget ta' zon euro se jidħol fil-budget illi għanna l-lum. Hemm ħafna tensjoni u bir-raġun għaliex l-Ewropa għaddejja minn kriżi qawwija għalhekk importanti li wieħed jagħmel mistoqsijiet strutturali wkoll għalhekk dik l-ewwel mistoqsija mbagħad it-tieni ħaġa li aħna għanna l-impressjoni li il-budget Ewropew għalla volja l-metodu leġittimu jista' jkun ukoll interessanti imma mhux kapaċi illi parris għal diffikultajiet li għaddejjin minnhom, pereżempju l-pak. Illum għandna budgets eh, kbir għal pak u eh, il-regola hija sempli meta l-affarijiet sejrin tajjeb fl-agrikoltura eh, l-affarijiet imorru dan bat meta il-sussidju jkunu normali u mbagħad l-affarijiet sejrin ħsiena s-sussidju jridu jiżdiedu. Jiġifieri il-pak u koll trid tabdata ruħa għal eh, bidla radikali li huwa qed isir fis-suq l-affarijiet li sejrin tajjeb jieħdu l-sussidji għalla volja eh, għandhom eh, spejjeż rekords un badda dawk li xieġu xiġu hawnhekk u jgħidu li jridu sussidji addizzjonali fi Franza eh, madwar 18 il-biljun euro u xorta waħda il bdiba ma jistawx jiexu ġifiri meta wieħed jara daw l-affarijiet naħseb il l-orientament ta' din politika għandu jinbidel tajdu le il-perspettivi eh, finanzjari u hemm impenji li imorru magħhom ġifiri din hija eh, eh, problema kbira u hija u tħassib serju li aħna għandna f'dan ir-rigward. Iva, grazzi ħafna sur Savari tal-Assemblea Nazzjonali Franċiża. Speaker. Il-kellim li jmiss huwa s-sur Baluaras mill-Parlament Grek. Nselmilkom. Iwa, fl-aħħar għanna dibattitu li ijat il-laqqa flimkien l reprezentanti tal-Parlamenti nazjonali mawkom dwar il-ġejjini tal-Baġit Ewropew. Ma naħsibx li qed nesserġara meta tgħid illi dan huwa dibattitu anke fuq il-ġejjini tal-Ewropa. Naħseb li fl-aħħar mill-aħħar fuq hekk qegħdin nitkellmu, allura nsaqsi intom taħsbu li l-ġejjini tal-Ewropa għandu jkun ikkontrollat minn 28 ekonomist, accountant li ġejjin mill-pajjiżi differenti jew inkella minn dawk ħafna għar taftit mill-pajjiżi. Hemm min iħoss li din isa qed issir logħba iktar ma jmur żmien u fl-aħħar mill-aħħar nafu li hemm pajjiżi li qegħdin imorru minn taħt minħabba li huma l-iktar pajjiżi dajfa fost il-membri tal-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li dan jorbot ma' kwistjonijiet ekonomiċi u soċjali wkoll mhux biss kwistjonijiet tal-kontabilità jew ekonomiċi aħna nitkelmu ħin kollu fuq prinċipju ta' konverġenza fuq l-inugwaljanza fuq tkabbir ġust u sostenibbli jiena naħseb illi nitkellmu biss edin u mhux qegħdin nieħdu azzjoni skont dawn l-anijiet tagħna ħarsu lejn it-tnaqqis fil-budget fil-qasam edukattiv, fil-qasam tal-kultura, jekk aħna beħsibna verament nibqgħu sejrinek. Kif beħsibna insolvu l-problema tal-faqar, kif ħanejnu lil dawk il-pajjiżi li bħalissa qegħdin ħabtu wiċċhom ma' ħafna rifuġjati li ġejjin u f'pajjiżhom u jħossuhom id-disprati aħna nistgħu nibqgħu nilabu bil-kontijiet b'dan il-mod ta' kif qed nagħmlu bħalissa u ma nagħmlu xejn iktar. U jekk ħarsu l istati Uniti fejn huma bdew eh, ħassew il-kriżi ekonomika fl-istess ħin li aħna eh, bdejna iżda irnexrom diġà jirkupraw xi ftit jew irri aħna għadna lura kif ħanejnu l dawk il-pajjiżi li qegħdin l-iktar ibatu kif aħna ħa nibdew nimplementaw l-istrumenti il-ġodda finanzjari, ħa nibdew nħarsu lejn daw l-istrumenti mill-perspettiva ta' kontabilta biss. Jiena naħseb li mhux biss fuq il-kontijiet rridu naħsbu, rridu naħsbu wkoll fuq it-trattat u l-fatt li aħna rridu nħarsu lejn il- trattat, nħarsu trattat tagħna l-Ġermanja għandhom surplus ta' 8% tal-prodott gross domestiku tagħhom. Ta Allura x'ngħidu fuq dan pereżempju ma ngħidu xejn? Jina, wis nebza. illi għadfadal ħafna problemi li rridu nħabtu wiċna maħħom ħajkun iktar pajjiżi li ħajkun u joħorġu mill-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna tal-kummenti tiegħek, issa nixtieq illi nistieden lill membru tal-Parlament Ewropew, Signora Toma, sabiex titkellem kjoġbuk. Oui, bonjour. Je... Iva, jena u koll l-għonet nishtiq nirringrazzja l-President Monti illi laqana għawnek uħa l-inizjattiva li organizza din laqa u anki il-grupp tal-livello li kollu kemmu. Jena smajt lil dawk li tkellmu U għonek rridu niddefendu l-utilità tal-budget Ewropew u peress li eh, ġiet esprimew ġew espressi dubji dwar politika ta' koeżjoni fil-waqt li l-Ewropa għandha tinvesti iktar fil-politika ta' koeżjoni għaliex eh, l-investimenti huma qawwijin ħafna f'din il-politika b'tin in-net. il politika b'tin il politika btin in net Dan huwa mezz ta' kif aħna nistaw noħolqu bilanċ bejn ir-reġuni tal-Unjoni Ewropea u hija kondizzjoni sine qua non ta' dan il-proġett komuni tagħna. Fir-realtà jiena dak li nixtieq ngħid skont għawl eh, Franċis jajt li min irrit joqtol il-kelb tiegħu jgħid li ju marit peress li aħna m'għandniex eh, il-mezzi bil-budget ridikolu li għandna l-Unjoni Ewropea m'għandniex il-mezzi biex niffaċċaw u eh, nirrispettaw prioritajiet il-ġodda per eżempju il sigurtà u l-investiment u eh, il-xol għal-zaza, il-frontieri, il-klima, etc. Peress li aħna mannix il-mezzi permezz tal-budget li għanna, għanna eh, il-prioritajiet l-antiki li għadhom priorità, mus se noqgħod nsemmi il-pak għaliex eh, eh, per franċiża tajdu li forsi għandi xi interess moħbi imma hemm bżonn li jsiru xi bidliet imma l-kwistjoni ta' l-awtonomija li wieħed ikun e jista' jiekol hija e wkoll essenzjali da skem wieħed issa e, juża eh, l-enerġija. Għalhekk jiena għandi tliet mistoqsijiet malaj malaj l-ewwel net eh, eh, trasparenza li hija essenzjali imma di kwissjoni ta' trasparenza huma l-istati membri li l-ewwel qabel kollox huma responsabbli bi negozjati fil-PAK bil-multiplikazzjoni tal-rebates u ħafna eżenzjonijiet. It-tieni net jiena naqbel illi aħna ma nistawx inkomplu eh, nieħdu mill-budget nazzjonali li diġà huma eh, zar ħafna lekk għanna interess komuni li nsibu rizorsi propji u tielet punt li xtaqt insemmi għalli jena naħseb illi aħna l kol flimkien għanna naħsbu fuq dwar il kontesta ta' kriżi li qegħdin fihom, imma irridu naraw x'għandna nitilfu u e, nitilfu jew nirbħu, imma mingħajr ma nabbandonaw dak li ksibna permetta dan il-proġett komuni u ugwaljanza bejn ir-reġuni kollha bejn il-pajjiżi kollha tagħna u dan ukoll se jirrikjedi il-flus. Uh, merci, madame. Uh, the next Grazzi, il-mistoqsija jew stqarrija li jmess ħanisimgħuha minħa tas-Sinjura Digani mill-Parlament tal-Latvja. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena nixtieq napprezza il-kumment Nejt li napprezza ħafna l-kumment dwar il-politika ta' koeżjoni. Hemm min semma mill-panel li l-politika ta' koeżjoni waħed mill-ikbar benefiċċju Ewropew illi nħollu u jiena nixtieq illi nistedinkom jekk intom intom konvinti li żżuru wieħed mill-pajjiżi tal-koesjoni ġifiri l-Latvja wieħed minnhom. Matul is-snin ta' subija tagħna aħna qed naraw illi l-pajjiż tagħna issa nbidel minn pajjiż ek sovjetiku għal pajjiż tal-punent modern li għandu infrastruttura żviluppata ħafna u issa għandna iktar bilanċ ukoll politika tal koesjoni qiegħda tippermetti illi il-postijiet li l-rħula tagħna il-kemm il blit kif ukoll il-postijiet iktar il-morba qegħdin jiżviluppaw bl-istess mod. Jiena nixtieq ukoll nitkellem fuq dak li semma Sur Schultz fuq il-Cohesion Friends. Jiena naħseb li l-pajjiżi kollha li benefikaw minn politika ta' koeżjoni jafu li politika ta' koeżjoni xi ftit irridu naqsu r-rizorsi għalija nafu illi forsi wasal il-waqt iżda dan irid isir bliktar mod sostenibbli b'mod illi nkunu nistgħu nbassru x'tib ta' tnaqqi se jsir minn issa jekk aħna ħanistabilixxu skeda ta' żmien u timetable ħalli bekk innaqsu l-fondi lil dawk il-pajjiżi li benefikaw mill-politika ta' koeżjoni rridu nibdew bid-diskussjoni minn issa ħalli nkunu ċari. Hemm ukoll nies li qegħdin jgħidu fil-panel li hemm ħafna iktar domandi ħalli l-Unjoni Ewropea tkun iktar attiva fuq ċertu oqsma politiċi, aħna ħin kollu għadin nitolbu mis-Sinjura Mogherini per eżempju li kolla rwol attiv fil-politika barranija, aħna nixtiequ li kolla politika tal-immigrazzjoni effettiva, u attiva wkoll fuq livell Ewropew nixtiequ niġġieldu anka kontra t-terrorizmu fuq livell Ewropew, però dana kollu rridu nrealizzaw u nżommu f'moħħna li l-budget Ewropew huwa limitat ħafna ġifir rridu diskussjoni fuq ir rizorsi propri u il- u li ġejjin b'mod indipendenti. Grazzi, nixtieq illi nerġa' nfakkarkom li għandkom żewġ minuti kull wieħed waħda minnkom, maħabba li tfadilna ħafna nies li jixtiequ jsaqsu mistoqsijiet u nixtieq illi nippermetti wkoll u nagħti l-ħin lil dawk il-membri tal-panel sabiex ikunu jistgħu jikkonkludu. Il-kellim li jmiss huwa Paolo Guerrieri mill-Senat Taljan. Grazzi ħafna jiena naħseb illi sissa il-membri kollha tal-panel qablu illi aħna nabżon illi nibdlu u nimplementaw riforma fil-budget Ewropew. Jiena naħseb illi l-mod ta' kif huwa nfassal il-budget Ewropew huwa mod statiku wis. Aħna qegħdin niffinanzjaw politika illi kienet importanti ħafna 20 ta' snin ilu, iżda mhux qed issir evalwazzjoni kif suppost dwar il-prinċipju ta' sussidjarjetà u l-valur miżjud li verament qegħdin noffru bl-infiq tal-Baġit Ewropew. Ġifieri fid-dawl ta' dan kollu naħseb li huwa ovvju li hemm bżonn nanalizzaw l-effiċenza tal-infiq tal-budget u apparti minn hekk aħna nafu li minħabba l-kriżi ekonomika u finanzjarja il-ċittadin dak li għandhom bżonn huma xogħlijiet deċenti ħarsien tal-frontieri esterni tagħna li nagħtu li ċittadini s-sigurtà u l-protezzjoni li għandhom bżonn minna. U hekk kif qal il-President Monti dawn huma prodotti għal pubbliku, benefiċċji tal-pubbliku li vera għandhom bżonn u l-Unjoni Ewropea għandha jkollha rwol attiv fil-ġestjoni ta' dawn il-bżonnijiet u ta' dan l-infiq u jina naħseb li l bżonn urġenti illi aħna nirriformaw il-budget fil fatt u ovvju iżda jista' jkun problematiku wkoll u aħna rridu nżommu f'moħħna l-riforma tal-budget isa ħaġa moħġaġa ħatkun diffiċli. U naħseb illi l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu huwa li jkollna budget flessibbli u modern illi huwa orjentat u bbażat fuq il-prijoritajiet strateġiċi tagħna. Iżda jekk nagħmlu hekk allura l-ewwel ħaġa li rridu nsaqsilu nfusna huwa x'tip ta' funzjoni ħajkollu l-budget Ewropew. Issa mbagħad jiddependi fuq id-tweġiba li aħna ħanatu skont it-tweġiba li ħanatu aħna mbagħad nistgħu nsibu tweġiba l-mistoqsija ta' minn fejn ħanġibu l-flus sabiex nifinanzjaw il-budget. Allura jiena nsaqsi lill-panel taħsbu illi funzjoni differenti allura ħatwassal għal sorsi differenti tal tal-rizorsi, ta' tħul għal budget ġifiri jena naħseb li kif qal, kif intqal diġa li fiq u tħul rridu jkunu konsidrati diskussi fl-imkien. Grazzi il-kellim li jmiss mill-Parlament Ewropew. Sinjura Samet. Grazzi ħafna nixtieq li nibda billi ngħidilkom illi naqbel perfettament ma dak li ntqal mill-kollega tal-Latvja jiena naħseb illi rridu nżuru l-ewwel qabel kollox il-pajjiżi li benefikaw mill-politika ta' koezjoni sabiex verament naraw bajnejna l-benefiċċji tal-politika ta' koezjoni. Jekk aħna ħansaqsu li dawk il-pajjiżi li ma tantx benefikaw minn dawn l-investimenti li saru permezz tal-politika ta' koezjoni ovvjament ħajdulna illi kienet politika li kienet ħela ta' flus, però dawk il-pajjiżi li verament benefikaw eh, eh, verament jistgħu ħossu differenza. Iżda kien hemm ukoll fondi illi ntbatu anke f'pajjiżi illi ilhom membri tal-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb ukoll li l-Unjoni Ewropea ma nistawx inkomplu għaddejjin bi proġetti Ewropej budget li jikorrispondi għal wieħed fil-mija tal-prodott gross domestiku tal-pajjiżi. Ma nistawx nibqgħu għaddejjin b'dan il-budget daqshekk ristret, ma nistawx aħna naslu sabiex nigarantixxu sigurtà alimentari ġlieda kontra l-bidla tal-klima illi innaqsu CO2 illi fil-fatt aħna ninvestu fl-iżvilupp, riċerka u innovazzjoni illi nelbu l-problema tal-ġlida nerbu l-problema tal-qatfos taż-żazah. Jiena naħseb dak illi għandna bżonn issa kulħadd jgħid jgħid politika tad-difiża komuni. Jiena naħseb li dan kollu ma nistgħux namlu budget ta' wieħed fil-mija u minn flok hekk qed nisimgħu ħafna nies li jixtiequ budget iktar ristret jerġa' minn hekk. Iżda huwa inġust, dil ħaġa mhijiex ġusta għax aħna kulħadd jgħid jistenna mill-Unjoni Ewropea il-perfezzjoni. Qatt ma nistgħu nagħmlu żball, qatt ma nistgħu li forsi nagħmlu żball bil-finanzjament ta' proġett partikolari minħabba illi ovvjament il-pajjiżi tagħna u l-istati membri qatt ma jagħmlu Jina, jina jiena naħseb li aħna ma nistgħux nippretendu mill-Unjoni Ewropea dak li ma nistgħux nippretendu mill-pajjiżi tagħna u gvernijiet tagħna. Grazzi. Next on, on the list. Il-kalim fuq il-lista, il-Sur Veslum mill-Parlament Svediż. Iva, aħna qed narraw illi maħniex waħedna f'din l-istorja mit-trattat tal-Lisbona li għanninna li għanna ċerti obbligi għalhekk huwa importanti illi aħna nrispettaw trattati ma huwa importanti wkoll illi hawnhekk fil-ħdan il-Parlament Svediż aħna ħsibna dwar kif nistaw eh, nindirizzaw dil kwistjoni tal-nefqa u id-dħul għanna iktar nfiq minħabba l-immigrazzjoni, sorveljanza frontieri u anki terrorizmu. Għalek rridu naqsu ċertu spejjeż oħrajn. U eh, Iva, din hija riflessjoni bżonn juża jiena naħseb u eh, jiena smajt ħafna diskussjonijiet fuq dan is-suġġett u l-Parlament għalhekk hemm bżonn assolut li il-gvernijiet eh, Ewropej jonfqu iktar flus, mbagħad hemm bżonn iktar li jkollna budget Ewropej li jkun ikbar għaliex jekk le mhux se jkun hemm bilanċ eh, demokratiku fl-Unjoni Ewropea imma sinjuri aħna wkoll responsabbli għal dak li aħna nagħmlu għannom ta' ċittadini u rridu niddiskutu fuq dawn l-affarijiet ukoll li rridu naraw illi aħna inkunu eh, nistaw eh, nkopru l-nefqa illi aħna namlu il-budget tagħna Eh, irridu naraw issa eh, min se jħallas għalih, min se jkontribwixxi għalih, ġifiri kull darba li jkun hemm dibattitu fuq dan is-suġġett hemm l-istess affarijiet, imma bżonn li jkollna din id-diskussjoni, diskussjoni fuq il-prijoritajiet tagħna naraw li huma il-prijoritajiet u kif jista' jkollna eh, budget li jagħti futur lill-Unjoni Ewropea. Irridu naraw x'inhu raġonevoli u xmux, Huwa importanti li l-partijiet kollha interessati jiddiskutu u li ħalsu wkoll dak li hemm bżonn li ħalsu Eh, din hija sitwazzjoni diffiċli ħafna u hemm bżonn illi nsibu soluzzjoni għandhom tal-ċittadini tagħna. Next is uh, Mr. Brilante Diaz from the Port Is-Sur Rilande Diaz mill-Parlament Portuguese. Good afternoon. Il-war nofsinhar tajjeb jien ser naqleb għal-Portugiż issa. Il-war nofsinhar tajjeb il-rwol tal-Budget Ewropew irridu narawħ fid-dawl ta' lanijiet illi aħna għanna meta nitkellmu dwar il-budget. Ta' żmien il-ċittadini jistennew li l-Unjoni mill-Unjoni Ewropea li tkun tista' taħdem fuq il-frontieri, fit-territorju tiggarantixxi sigurtà u żvilupp. Imma il-budget Ewropew eh, eh, huwa e, e, dajjef għaliex hemm nuqqas ta' riżorsi u anke minħabba deċiżjonijiet li ttieħdu sekk aħna ma nsolvux il-problemi illi qed ifeġġu wieħed jieħu l-impressjoni li l-Unjoni Ewropea mhijiex kapaċi tiffaċċa l-isfidi li għandha qudiema aħna rridu nkunu ċari il-budget tal-Unjoni Ewropea mhuwiex adegwat sabiex l-Unjoni tkun tista tiffaċċa l-isfidi li għandha qudiem l-isfidi ta' Schengen, il-politika tal-immigrazzjoni, da kollu li rridu namlu fuq il-livell internazzjonali u anki l-isfizi tal-konverġenza u koeżjoni territorjali. Jena irrit ngħid mingħajr tlaqli li d-diskussjoni fuq ir-riżorsi propji ma tistax tkun diskussjoni li noqogħdu eh, ngħidu mhux illum nagħmlu għada u mingħajr ma l-Unjoni Ewropea tagħmel passi il qudiem u il aħna irridu, ma rridux il-politika tal-nazjonalizmu eh, tieħu post il-politika tal-Unjoni Ewropea. Uh, Mr. Denano from Isur Denano mill-Parlament Ewropew. Grazzi. Jena kontent li il-Parlament Ewropew qed jitkellem fl-aħħar dwar it-tul għaliex il-Parlament Ewropew eh, eh, illum qed it-tappap eh, għaliex verament ma jiflaħx iktar għaliex la jista jivvota fuq il-tħul u li jivvota biss fuq il infiq u eh, danna taħt il-kontroll tal-Kommissjoni, intom tasbu li l-Parlament Ewropew jista eh, jirrispetta l-obligi demokratiċi tiegħu. Taħsbu illi bwieħed fil-mija skars tal-prodott gross domestiku jista iħallas għal pak, għal politika ta' kozjoni, politika tal-viċinaċ, anki l-investiment pubbliku li tantanta bżonnu l-Europa u dana jifisser illi eh, l-Europa titkun tkun kapaċi wkoll is-sellef u biex is-sellef ikolla il-garanzija li se tiġbor flusa lura għalhekk aħna nistgħu illi eh, nistennew illi konna budget ġdid bbażat fuq rizorsi propri sabiex il-Parlament Ewropew ikollu eh, il-possibilità illi jikseb mill-ġdid il-fiduċja ta' ċittadini Ewropej. The next uh il kallimni mis jmiss is-Sinjura Meskita mill-Parlament Portugiż. Boa tarde a todos. Não podemos esquecer que o atual quadro financeiro plurianual 2014 e Grazie, ma nistawx ninsew illi l-qafas finanzjarju fil-fat wassal għal tnaqis fil- valur ewlieni. Jiena naħseb illi qed nħossu ħafna inqas solidarjetà. Jiena jkolli ngħid illi għanna lan tal-koezjoni iżda m'għandniex biss biżejjed strumenti sabiex nirqu l-għanijiet tagħna. L-istrumenti qegħdin innaqsulhom ir-riżorsi għalihom ħalli nikkuntattaw lil dawk li jixtiequ ikollna politika aktar kapitalista u naqsu l-kozjoni. Jena naħseb li aħna maħniċ għedin nifavorixxu l-ħaddiema, iżda edin nifavorixxu biss lil dawk li huma l-iktar b'saħħithom u jibatu dawk li huma l-iktar dajfa. U naħseb li dawk il-pajjiżi l-iktar batew l-iktar li jridu jikkontribwixxu għall-Baġit Ewropew. Jiena naħseb li din irridu naħsbu iktar fuqha. Jiena naħseb li l-kontribuzzjonijiet għandhom ikun iktar trasparenti u anke l-prinċipju ta' sudjarità u ta' koerenza eh, tal-koezjoni rridu jkunu konsidrati. Il-qafas multianwali finanzjarju wkoll irrid ikun analizzat sew ħalli bekk aħna nkunu nistgħu ninqasmu l-flus kif suppostu bl-iktar mod effiċenti il-mezzi finanzjarji u l-fatt li hemm ħafna dejjem iktar finanzjament il-bot li l mill-budget naħseb li ma nistgħux nibqgħu serjenek minħabba li iktar pajjiżi senjuri qegħdin e, igawdu. Aħna ma nixtuqx Ewropa fortizza minħabba li din mhix xi ħaġa pożittiva l-Unjoni Ewropea li bħalissa tintilef u tinqabad fil-kontroversi. Is-sur manka mill-Parlament Ewropew, membru mislif l-Slovakkja. Grazzi ħafna, Sur President. Dak li rridu nifmu l-ewwel net huwa illi jekk in-nies jaħsbu li l-budget Ewropew ma jagħmel sens, mhux se jaqblu illi jagħtu iktar flus għalih. 94% tal-budget tal-Unjoni Ewropeja immur lura lejn l-istati membri. Dan ammont kbir ħafna, 6% biss jintuża sabiex iħallsu għal orti tal-awdituri, il-kunsil, l-ombudsman. Dinja parti żgħira ħafna, xi ħadd semma iż-żewġ seda tal-Unjoni Ewropea. Dinja parti mill-Trattat ta' Fondazzjoni tal-Unjoni Ewropea. L-istati, il-kapijiet tal-istati membri biss jistgħu jibdu dan, jekk irridu li l-kapijiet jibdu dan, irridu nipperswaduhom għaliex huma biss jistgħu jibdu t-trattat il-Parlament jista' jkollu l-opinjoni tiegħu biss. Il-budget Ewropew huwa budget ta' investiment għandna il-Fond Ewropew għall-Investiment Strateġiku 16 biljun euro f'dan il-budget. U dan huwa maħsub sabi iwassal 240 biljun euro għal investiment fil-settur privat. Hemm parti kbira minn dan il-fond li jmur għal SMEs. Jekk ħarsu lejn il-kwalità tal-budget Ewropew lejn il-rata ta' żbal, din hija ta' inqas er minn 4%. Fuq din il-pjaneta m'hemmx ħafna budgets li għandhom rata ta' żbal li hija inqas minn 4%. Għalhekk iva jista' jkun aħjar però mhux ħażin. Dak li importanti u li aħna jkollna strateġija komuni bejn il-Parlament, il-Kunsil u l-Kummissjoni. U l-istrateġija trid tkun iddisinjata sabiex tippromuovi xogħol u tkabbir kemm jista' jkun malajr sal-2020. Il-problema hi li l-istati membri mhumiex qed iwasslu fuq dak li wedu fuq l-impenni politiki tagħhom, aħna rridu sistema ġdida illi tiġbor riżorsi oħra twassalhom fil-budget Ewropew li ma timponi ma jimponux taxxa fuq l-Istati Membri. Grazzi l-aħħar mistoqsija jew stqarrija Missur Rodriguez mill-Parlament Nazzjonali tal-Portugal. Thank you very much. Grazie ħafna sur President il-żminijiet ta' sfida għandhom bżonn azzjoni mhux biss mill-Unjoni Ewropea ma l-Istati Membru wkoll. Irrid imur dwar xi diskussjoni li saret impoġġi fuq quddiem tal-politiki il-bżonn ta' aktar koordinazzjoni tal-politiki settorjali li huma mifruxa dik ta' sigurtà tal-immigrazzjoni. Meta nerġgħu niddisinjaw il-budget, mhux bil-fors irridu nitkellmu dwar budget ikbar. Sabiex ikollna budget ikbar rridu aktar koordinazzjoni u l-Unjoni Ewropea trid wassal fuq il-politiki illi diġa ftemna fuqhom. Irridu nagħmluhom konkreti. Qed nirreferi għal riform importanti bħal l-implementazzjoni sħiħa tal-Unjoni tal-Enerġija, tal-Unjoni Bankarja. tal unjoni tal enerġija tal unjoni bankarja irridu nikkonkretizzawhom u nimplementawhom dawn il-politiki li ftemna fuqhom diġà. Hemm konsens kbir ukoll li l-Unjoni Ewropea waslet benefiċċji kbar għar-reġinijiet kollha għad-dinja sħiħa u għafidejna li niddefendu dan il-proġett u najnu f'dan iż-żmien ta' sfidi. Sabiex dal-proġett jibqa' miex il-qoddim. Grazzi ħafna. Issa nerġaw lura għal-membri tal pennin għanna 10 minuti sabiex nalqu din is-sessjoni għalhekk ser nistaqsi lil kull membru sabiex jagħmel stqarrija ta' konklużjoni qasira ħafna. Sewġ minuti kull wieħed. Ser nibda bil-kontra, issa ser nibda Missin Jura Simonite. Grazzi. Dan kien dibattitu interessanti u taspirazzjoni. Xiu tamlu s arrija xiu tamlu mistoqsija. Fil-qaffas attwali għanna ħafna affarijiet tajbin ta' kif jiġu implementati xi politiki, però nistgħu nagħmlu affarijiet aħjar dan jinkludu wkoll il politika ta' koezjoni, għavolja ma nistewx nitkellmu dwar aeroporti f'nofs id-desert għaliex l-affarijiet qed jinbidlu, però nistgħu intejbu l-affarijiet, inġibu aktar effiċjenza fil-użu tal-fondi, però ma nistgħux naħarbu mir realtà hemm sfidi ġodda. Dawn l-sfidi f'ħafna każijiet nistgħu nindirizzawhom b'mod konġud aħjar milli mod separat, però il-budget tal-Unjoni Ewropea m'għandux ikun xi ħaġa sabiex isolvi il-problema ta' xi pajjiżi li jridu jintaxxaw ċittadini inqas minn pajjiżi oħra. Il-budget tal-Unjoni Ewropea m'għandux jimla il-vojt ta' politiċi nazzjonali ma jridux jintaxxaw li ċittadini. Hemm xi politiki li nistgħu nilquhom minkejja l-offerti gbar jew żgħar tal-pajjiżi. Kellim semma li hemm bżonn għal riforma sabiex is-sitwazzjoni ma tkunx ta' benefiċċju għal populisti, naħseb il-mod kif aħna nindirizzaw ir-riforma hija importanti wkoll għaliex hemm riskju li anke b'riforma nkunu ta' benefiċċju għal populisti. Hemm il-tassazzjoni diretta ta' ċittadini u elementi oħra li mhumiex faċli li niddiskutuhom jistgħu jkunu suġġetti ta' manipolazzjonijiet, spekulazzjonijiet. Eh, aspetti negattivi, għalhekk irridu naħsbu sew dwar kif aħna nibatu dan il-messaġġ lejn lejn iċ-ċittadini Ewropej sabiex huma jifmu li riforma hija għal aħjar. Grazzi ħafna is-Sur Dajanu. Nixtieq ngħid li l-budget Ewropew ma jistax ikun Deus ex machina, ma jistax isolvi problemu tal-Unjoni Ewropea. Jekk ma jkollniex budget taż-żona nifisa. Jekk dan il-budget ikun ma jkunx akkompanjat minn politiki intelligenti fuq livell nazzjonali, aħna sejrin eh, ma nix soluzzjoni. Il-budget tal-Unjoni Ewropea huwa utli fin nifsu. Naħseb li hija ironija fi żmien meta hemm daqshekk affarijiet urġenti, daqshekk bżonn għal budget tal-Unjoni Ewropea hemm nuqqas ta' rieda minnaħa ta' istati membri illi jiprovdu il-fondi. Din hija ironija, però hija realtà hija kontradizzjoni li rridu jsolvu. Il-fondi ta' koeżjoni huma benefiċċju għal pubbliku. wara li ħafna pajjiżi naqdu mal-Unjoni Ewropea, id-diversità hija xi ħaġa li taġġeb. Hemm diversità bejn l-istati membru jekk ma naċċettawx din ir-realtà qed nitkubina nfusna. Hemm prioritajiet ġodda naħseb il-proposta tal-Ministru Xolble hija aċċettabbli aħna għanna naċċettawa. Immaġinaw politika għall-Afrika. Maħniċ għed nitkelmu dwar 20 ta' miljoni ta' miljoni. Tista' tmur fuq il-biljoni. Il-krizi tar-refugġati huwa biss episodju żgħar jekk ma naqgħodux attenti għal dak li ser jiġri. Dan huwa l-Baġit Ewropew u rridu naqdu il-Baġit Ewropew ma' dawk nazzjonali. L-aħar iżda mhux l-inqas naħseb illi il-Greċja u dinija personali, opinjoni personali ma' taqsam mal-Baġit Ewropew, jiena naħseb illi il-Greċja l greċja għandha bżonn eh, tkun ristrutturata. Grazzi, mela, malaj malaj. Illum dak li qed jiġri fl-Ewropa jirriskja illi ikonna riżultat li nitbu li jkun negattiv għaliex hemm ħafna punti kwistjonijiet Ewropej illi jinteressaw lil eh, kulħadd u kważi il-500,000 500 miljun eh, ċittadin Ewropew għaliex eh, aħna l-Istat Membri xumma zarwis u l-Europa għalix mandiex il-rizorsi u għalek aħna għanna bżon illi nirristrutturaw il-sistema ta' nefqa publika Ewropea u noħol u rabta bejn il-nefqa pubblika tal-Istati membri ma' dik tal-Unjoni Ewropea. Eh, dan huwa xogħol li mhux se jsir mill-lum għal-għada, jirrikjedi snin, imma iktar ma ninvolvu l-Parlamenti Nazzjonali f'dan ix-xogħol kif eh, qed nagħmlu llum, iktar għandna possibilità li jirnexxilna. Grazzi ħafna. L-aħħar kelliem issa. Jina kontent li t-naqsam l-opinjonijiet tiegħi mal-membri kollha tal-parlamenti. Jina oġbitni d diskussjoni naqblu fuq ħafna prioritajiet l-immigrazzjoni, sigurtà, l-kontroll tal-frontieri, l-klima. Però mbagħad irridu nagħmlu x-xogħlijiet normali tagħna, mhux faċli rridu nażlu jekk rridu nagħmlu xi ħaġa. Ma nistgħux nagħmlu xi ħaġa oħra, trid tażel bejna l xita. Mhux faċli. Ma tistax dejjem iżid iktar. Hemm ħafna gruppi politiċi li jridu li l-Unjoni Ewropea tisfaxxa. Jridu l-ħsara li l-Unjoni Ewropea jien nipprova lidhom. Hawnhekk xi kultant nara nies li jaħsbu li għal kull problema tal-Unjoni Ewropea hemm soluzzjoni. U dan iwassal għall euroxettiċiżmu Dan daqt ngħid. Nispera li Is-Sur Monti jieħu dan in konsiderazzjoni. Grazzi ħafna. Naħseb illi kena diskussjoni interessanti ħafna. Ma naħsibx li ħallina barra l-ebda element importanti. Palma qed qabel diġà naħseb li hemm bi fuq xi kwistjonijiet u fuq oħrajn. Le, naħseb li dan huwa normali Kienet diskussjoni utli ħafna u kien utli ħafna u kolli li konna kem il-Parlament Ewropew u il-Parlamenti Nazjonali rappresentati kanna u koll il-membri tal-grupp tal-livelloli. Bekk smajna opinjonijiet differenti ġejjin minn naħa differenti kien hawn diversità stajna nistennew dan ovvjament. Nistaw kol nifmu għalfejn l-għażla tal-president tal-grupp tal-livello li weqet fuq is-sur Monti għaliex Dan huwa kompitu importanti u diffiċli ħafna naħseb diġa indunajna b'dan hemm soluzzjonijiet għal xi problemi għal dawn il-problemi u aħna lkoll għandha li naraw ir-rapport, però mhix problema faċli. Ma smajt lil ħadd jgħid illi dan mhux kompitu diffiċli u importanti ħafna l-Unjoni Ewropea għandha budget żgħir, l-Unjoni Ewropea għandha bżonn budget nistgħu niddiskutu kif jista' jiġi użat l-implementazzjoni tiegħu, però ħadd ma dubita f'dan il-punt l-importanza li jkun hemm budget Ewropew illi jagħmel dak li ċittadini jixtiequ Iċ-ċittadini jridu budget reali li iżid il-valur tal-Ewropa. Grazzi ħafna lil kellima kellna bidu eċċellenti, nirringrazzja lil dawk kollha li intervjenew. Issa nistieden lil membri tal-panel li sabiex jinaqdu magħna. Se nfakkarkom li mhux ser nieħdu pawża bejn iż-żewġ sessjonijiet ser ngħaddu immedjatament lejn it-tieni sessjoni. If I can ask the, the panelists. Nishtiq nistiedem lil membri tal-panel sabiex jinaqdu miegħi hawnhekk. We are okay. Verhofstadt. May, may I ask you to take back your... Nistaqsikom sabiex tmorru l-ura f'postkom sabiex inkunu nistaw nibdew it-tieni sessjoni. Din it-tieni panel se tkun id-dedikata għal sorsi ġodda ta' tul għall-Unjoni Ewropea Din hija mistoqsija x'jaħdem u x'għandu jinbidel. Qed immorru fil-qalba tal-kwistjoni fejn jidħol il-grupp tal livello li għanna panel ġdid berba membri, żewġ membri mill-parlamenti nazzjonali u żewġ membri tal-grupp tal livello li l-ewwel kellim se jkun is-sur Anderson, membru tal kumitat dwar il-finanzi fil-Parlament Svediż ilu membru tal-Parlament mill-2010 jekk mużejer żball it-tieni kelliem is-sur Joachim Pos, membri tal-Kumitat tal-Affarijiet Ewropej fil-Bundestag Ġermaniż ilu membru mill-1980 Iż-żewġ membri tal-grupp tal-livello li se jindirizzawna huma is-Sur Kelfin illi għandu esperjenza twila kien membru tal-Parlament Nazzjonali, tal-Parlament Ewropew u kien Ministru u Viċi Prim Ministru. L-aħar kellim iżda mhux l-inqas is-Sur Verhofstadt, membru kol tal-grupp tal-livell oli, membru kol ta' Parlament Nazzjonali ta' dak Ewropew u Prim Ministru tal-Belġju għalek nibdew bis-Sur Anderson. Ħames minuti. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena kontent ħafna li nataj din l-opportunità sabiex nitkellem illum. Jiena ser nitkellem l-Izvediż. Jiena nishtiq nirringrazzja lil daw kollha li ħadmu fuq dan ir-rapport interessanti għall aħħar rapport li rifletti l-komplessità madwar eh, il-budget Ewropew anke l-isfidi li għandna qudiemna minn meta aħna rċevejna l-istedina ġraw ħafna affarijiet li fisser illi kenna eh, l komplessità li s-saħħet komplessità ta' l-sfidi u koll li komplew eh, joktru. Aħna dizappuntati u koll minħabba il-rizultat ta' referendum fir renju Unit imma għanna u koll eh, in nitħasbu u nistaqsu għalfejn nkiseb rizultat ta' dak it-tip Eh, l-leġittimità, dubju tal-leġittimità tal-Unjoni Ewropea u fajnejn iċ-ċittadini jena jisimni eh, Anderson, jena Svedis, forsi tistaw tistaqsar fejn jena jgħatawnek ma faħna fl-Svezja aħna ħafna drabi t-issuna illi eh, dawk illi nwaħlu l-affarijiet u forsi pessimisti naqra zzejiet jena għamnek nishtiq najdilkom propju l-oppost ta' dan. U najdilkom illi b'mod ġenerali aħna eh, għat għanna eh, appoċ għall-Unjoni Ewropea u l-xogħol li twetta l svedizja għadhom jemnu fl-Ewropa. Aħna nemnu fil-erba libertajiet eh, li tirrappreżenta l-Unjoni Ewropea u l-pajjiż tiegħi anki eh, minn perspettiva storika anki b'mod ġenerali dejjem gawda mill-relazzjonijiet li aħna għanna mal-bqija tad-dinja aħna forsi ma, ma xikultant nitkelmu wis eh, fuq l-aspetti negattivi, rridu niftakru u koll fuq il-kizbiet li għamilna fl-Europa. Għanna Iva il-paċi, il-ħarsin tal-paċi, imma u koll għanna niftakru xċara dawn l ħarsnin snin ta' kelli aħna minna fil-ġestjoni tal-kriżijiet, tal-dejn u eh, irna xinna naħseb għalek aħna issa qegħdin niffaċċaw kriżi ta' natura politika u hija kriżi Ewropea. Aħna iva fl-Iżvezja newnu fl-Ewropa, fl-Unjoni Ewropea u naraw li għandha potenzjal qawwi, potenzjal illi eh, huwa eh, potenzjal tal-kontinent tagħna wkoll, imma ikolli ngħid ukoll illi bħala Żvediżi aħna għadna xettiċi dwar il-proposti illi ħarġu minn dan ir-rapport fl-opinjoni Tana għada ma imbidliċ sissa fil-fat u jena ma naħsibx illi dan se jiġri eh, f'qasir żmien. Mela, din hija pożizzjoni ġenerali li l-koll intom hawnhekk tafu x'inhi u nista' ngħidilkom illi eh, bil fost il-partiti kollha Svediżi fuq dan il-punt aħna maħniex lesti illi nċedu l-kompetenzi fiskali tagħna m'għandix il-ħin illi noqgħod nidħol fid-dettall ta' dal proposti li saru imma anke dawk illi kitbu ir-rapport eh, ma, ma daħlu f'dawn eh, f'dawn id-dettalji. Jiena nixtieq ukoll ngħid ħaġa oħra. Hemm xi ħaġa li rrid nisħaq fuq hawnhekk u jiena eh, konvint li hemm bżonn li nistimulaw it-kabbir sabiex il-budget Ewropew jikber u għat hemm bżonn ta' iktar tkabbir sabiex il-budget tal-Unjoni Ewropea ikun jista' jikber. Jiena naħseb illi għanna għalfejn investu eh, l-enerġija u l-isforzi kollha tagħna biex naraw kif nistgħu nixprunaw u noħolqu aktar tkabbir. Jiena eh, naħseb illi bżon illi ikonna idħul mbagħad indaħlu ġo eh, budget komuni unbat inqasmuh le jena ma nemminx hekk jiena naħseb illi l-ewwel irridu narraw eh, x'inhi s-saħħa tal-popolazzjonijiet tan tagħna Ewropej insaħħu is-suq intern komplu niżviluppawh. Eh, jiġifieri il-kummerċ, naraw x'ostakoli jiffaċċaw il-kumpaniji, eċetera. Irridu nidentifikaw x'inhu l-ostakoli, neħilsu minnhom u mingħajr eh, imma noħolqu ġodda. Eh, irridu noħolqu dinamika ġdida u hemm bżonn ukoll li nisqu fuq il-prinċipju illi aħna rridu benesseri illi ikun benesseri ta' kulħadd li kulħadd jista' jipparteċipa fit-tkabbir u niġġieldu bekk kontra il-protezzjonizmu. aħna nistaw eh, niprezentaw eh, prospetti ekonomiċi illi ikunu eh, għalġit uh, ta' kulħadd li kulħadd jista' igawdi minnhom jiena ma rridx noqgħod intawwal grazzi tal-istudentuni hawnhekk huwa importanti u koll illi nifmu xinu l-potenzjal tal-Europa u uh, jiena najdilkom u koll li jiena konvint li dinamika fl-ekonomija tana hija importanti rridu napoġġawa u rridu naħdmu namlu da kollu li nistaw sabiex nejnu li ċittadini sabiex igawdu mill-libertajiet tagħhom. Mbagħad hemm id-dispożizzjonijiet fiskali kollha, irridu wkoll naraw il-problema tal-kompetizzjoni u l-kompetittività u irridu ma nevitaw illi ikonna diskussjonijiet illi ma jiswew għal xejn għalliex inkella dan se jkompli joħloq aktar xettiċizmu fl-Ewropa u eh, aħna eh, rridu natu iktar leġittimità l proġett Ewropew l-xettiċizmu dwar il kbir, da kollu għat teddida kbira ħafna għall-Unjoni Ewropea u għal daqstant huwa importanti ħafna illi aħna nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet għal darbohra najdilkom jena mandiċ ħin li nuqot nidħol fid dettalji ta' dawn l-aspetti li semmejt ma nistax nidħol fid dettalji ta' proposti kolla imma nista najdilkom illi aħna naqblu illi dan huwa suġġett komplikat għall aħħar u grazzi ħafna tal-attenzjoni. Uh, Il-kellim li mis is-surpos. Eżis kollegi, il-fatt li l-Unjoni Ewropea ħinkollu jisa ta' tiddefendi ruha, naħseb li derċar fl-aħħar kontribuzzjoni u f'kontribuzzjonijiet oħrajn li smajna tul din id-diskussjoni naħseb li bekk derċar kemm għandna kemm hija kbira l-biċċa xogħol irridu nagħmlu. U parti minn hekk għandna ċertu problemi li dejjem qegħdin jiżdiedu l-immigrazzjoni, r-refuġjati u blaħ f'dawn l ftit snin aħna rajnjom jikbru dawn il-problemi u fl sin il-finanzjament tal-Unjoni Ewropea qiegħed ibati minħabba id-djufija ekonomika qegħdin jiżdiedu fl sin l-ammont ta' proġetti politiċi li rridu ninvestu fihom, fl-istess ħin hemm ċertu pajjiżi li qegħdin joqogħdu lura milli jesprimu solidarjetà, jevitaw illi joffru pereżempju għajnuna anke f'dak li għandu x'jaqsam u kif rajna fil-każ tar-refuġjati. Aħna nafu li hawnhekk qegħdin fil-pajjiż ta' wieħed mill-pajjiżi tal-Benelux. Iżda jiena naħseb illi U importanti ħafna illi aħna naraw li l-budget Ewropew kollu sors ġdid ta' dħul illi ma jkunx qiegħed jiddependi mill-budgets nazzjonali illi jkunu qegħdin jikkontribwixxu skont kif huma jaħsbu li huwa xira skont il-valur miżjud. Jiena naħseb illi fil-klima politiku li ninsabu fih bħalissa, speċjalment minħabba setat u partiti politiċi eh, populisti u estremisti li qegħdin jiksbu iktar eh, suċċess fil-pajjiżi tagħna anke fil-pajjiż tiegħi fil-Ġermanja, jiena naħseb illi nista' nappellalkom illi rridu nifukaw fuq dawk l-affarijiet illi aħna nistgħu niksbu mingħajr bidla fit-trattat ħalli bekk il-kredibilità tal-Unjoni Ewropea tista' tissaħħaħ. Bidla konkreta tista tintlaħa f'tlet toqsma permezz tal-vot favur il-Brexit fir-Renju Unit aħna qegħdin naraw illi il- tnaqqis tal-kontribuzzjoni u l-kumpens u lotja lura l renju Unit jista' jispiċċa waħda l-kollox. Apparti minn hekk jiena naħseb illi lajnuna partikolari li kienet tagħti l-Renju Unit jista' jkun li ħat ispiċċa darba dejjem fl-aħħar it-tininet. Aħna rajna illi kien hemm ukoll ċertu discounts biex ngħidu hekk ċertu Eh, tnaqqis mill-kontribuzzjonijiet li Danimarka, Ġermanja, Awstrija. U minħabba trasparenza importanti illi aħna noqogħdu lura milli nagħtu dan it-tnaqqis u ċertu favuri lil ftit pajjiżi apparti minn hekk jiena naħseb ukoll illi għal riżorsi propri tradizzjonali aħna rridu innaqsuhom b'mod tradizzjonali, pereżempju minn 20 fil-mija sa 10 fil-mija aħna nistgħu nagħmlu hekk sabiex insaħħu il-kalkolu għabbażi tal-prodott tal um, ta' introjtu nazzjonali gross. Jiena naħseb li jekk aħna ħansibu ruħna f'sitwazzjoni differenti fejn aħna ħajkollna bżonn ta' iktar miżuri fuq livell Ewropew, jiena nixtieq li nkunu nistgħu niftehmu fuq soluzzjoni ta' iktar taxxa pereżempju fuq il-livell Ewropew. Jiena naħseb li għandna bżonn li jkollna sorġ ġdid ta' tħul Abbas, u mod li ma jinstax ixekkel il-kompetizzjoni. Taxxa Ewropea tista' e, għandha tintuża b'tali mod li nadattaw sistemi ta' taxxa tagħna għal bżonnijiet ta' żmien u bl-istess ħin nuru wkoll il-valur miżjud liċ ċittadini aħna ma nistgħux ninsew illi għanna bżon ta' iktar strumenti sabiex nelbu l-problemi li aħna dim naffaċċaw bħalissa, apparti minn hekk jiena naħseb illi it-taxxa fuq l-kumpaniji jistgħu verament servu sabiex aħna nifinanzjaw il-politika finanzjarja tagħna, negozjati u l-proposta tal- eh, tal-Kummissjoni fuq is-CCTB, ġifiri taxxa korporattiva, hija importanti li taffanza l-qoddim. U għanna u kol taxxa fuq il-transazzjoni li hija proposta li edha għada l-ura mill-li tkun konkluża u jiena jiddispeċini fuq din minħabba l-Partit tiegħi Partit Soċjalista ilu jitlob illi jkun hemm din it-tip ta' taxxa għabbażi tal-appoġġ ta' fuq tkun bazzata fuq 10 stati membri. Aħna rridu naraw kemm hemm nies li qegħdin ixekklu l-progress, nies illi jixtiequ illi l-qasam finanzjarju issa li qed isir dejjem iktar importanti m'għandux jikkontribwixxi għal budget jiena naħseb li perspettiva politika din hija skandlu xi ħaġa li ma nistgħux nibqgħu naċċettawha. Apparti minn hekk il-kwistjoni ta' jekk l-Unjoni Ewropea għandix bżonn ta' sorsi ġodda ta' dħul, naturalment jiena din inweġiba eh, biva, naturalment għandna bżonn ta' sorsi ġodda ta' introjtu għal budget Ewropew, u differenzjati, pero jena naħseb li rrida politika tal-istati membri illi ħafna drabi edha twaqqana lura jena naħseb illi minnem rridu nibdew. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Thank you. Grazzi ħafna tal-li irrispondejt xiuħut mill-mistoqsijiet. Aħna qed nitlu fil-qalba tal-kwistjoni hawnhekk nispera li naħseb li l-qalba ta' dibattitu u irridu rizorzi propri ġodda. Din hija diskussjoni teknika ħafna dwar dak li nirreferu għalihom bħala own resources, resources propri, jista' jkun hemm xi ftit konfużjoni bit-termini. Issa indur lejn iż-żewġ membri tal-grupp tal-livell oli l-ewwel għandna għandi fuq ix-xelluk tiegħi li sur Kelfin. Grazzi ħafna, Sur President. Eżis kollegi ser nibda dak li għadu kif qal il-professur Sapir rridu nagħmlu differenza bejn dak li um, ma risorsi ġenwini hemm ir-risorsi għal-budget m'hemmx għalfejn nitkellmu dwar dan. Meta l-Unjoni Ewropea ġiet maħluqa kella tkun iffinanzjata bitħul taħa stess taxxa u tul mitsu uniku. Fl-aħħar ta' 80ijiet il-bidu ta' disajnijiet kien hemm risorsa ġdida il-kontribut mill-budgets nazzjonali u l-ħaġa li kella tkun xi ħaġa ekstra issa tikkontribwixxi 80% għal budget Ewropew sabiex aħna nkunu nistgħu u l-politiki tagħna dan joħloq ħafna diskussjonijiet fuq livell nazzjonali u huwa ġusti sir dan. Għawnek Mistoqs, il-kwistjoni miex jekk għannix infittxu rizorsi oħra sabiex nżidu l-budget Ewropej. Jina mistoqsija dawara. Aħna nasbu li l-budget għandu jkun aktar autonomu, ikollu inqas rizorsi u kontributi mill-budget nazzjonali. Dan jgħat il-kontribut li budget nazzjonali sabiex jinħelsu minn dan l-investiment aħna maħniex hawnhekk nittrasferixxu il-poter fiskali lejn l-istituzzjonijiet għal kull ċentesma li jintlaħħaq fuq livell tal-Unjoni Ewropea hemm deċiżjoni unanima bejn l-Istati membri. Trid l-unanimità ta' kull Stati membri biex tonfoq kull euro mill-budget Ewropew. Però rridu inkabru berba darbiet limitu fuq dak li jista' jintafaq il-qafas finanzjarju multianwali, hemm il-budget annwali. Peress li kien hemm inqas nefqa fis-snin li għaddew, l-Unjoni Ewropea għandha aktar xi tħallas din is-sena. Da deċiżjonijiet kollha jridu jittieħdu b'mod unanimu. Jekk innaqsu il-budget u noħolqu aktar problemi l parlamenti nazzjonali ma jfissirx qed nagħdu aktar kontroll l parlamenti nazzjonali. Dan kollu jrid ikun ċar. Aħna maħniex qed nitkellmu dwar taxxa Ewropea, qed nitkellmu dwar deċiżjonijiet nazzjonali sabiex jipprovdu l-budget Ewropew b'aktar riżorsi diretti dan ukoll din koll hija deċiżjoni fuq livell nazzjonali u jiddeċidu dwar l nafqa tal-budget. Ħafna mill-istati membri ġodda il-kontribut tagħhom għal budget Ewropew u għan nefqa mill-budget tagħhom, però ma jikkonsidrawx dak li jirċievu. Allura f'termini ta' budget għandek biss nefqa u mandikx tħul. 80% tal-budget imur lura lejn l-istati membri. Huwa zbal illi dal-budget kollu qed jiffinanzja lill-istituzzjonijiet Ewropew. 5% biss tal-budget imur għal l-amministrazzjoni, 80% imur lura lejn l-istati membri. F'qafas li niddeċidu fuq kull seba' snin l-istati membri mhux qed jikkonsidraw dak li jieħdu lura f'termini ta' trasparenza. Ma dikx għalfejn ikollok ħafna rebates u aċċezzjonijiet li jagħmlu l-budget inspjegabbli. Hemm ħafna rebates u aċċezzjonijiet. Il-budget Ewropew mhux id-disk ma niddiskutux fuq livell ġenerali. Hemm ħafna relazzjonijiet bilaterali, meta nitkellmu dwar riżorsi propri nitkellmu fuq aktar awtonomija tal-Baġit Ewropew li jiffinanzja il-politiku l-prioritajiet Ewropew. Kollox huwa ifissat għal seba' snin. Però meta minn dakinhar meta iddeċidejna dwar il-budget għandna il ħassin dwar is-sigurtà, kriżi tal-immigrazzjoni, irridu il ners u għal tkabbir u nħol u xol. Dan il-budget imu fil-pajizi fejn id-deċidejna fil-2013. Jiena resaq dal-argumenti lejn iċ-ċittadini interessanti u irridu trasparenza ta' kemm ħalsu u l lura. Naseb id-diskussjoni kbira m'għandix tkun dwar kandidati għal risorsi propji. E, Taxxa korporarja. E, Tassazzjoni indiretta fuq prodotti ġejjin minn pajjiżi terzi li ma josservawx l-impenji klimatiċi. Għandek ħafna proposti illi jistgħu jkunu targument tajjeb dak li importanti u illi ikon iktar trasparenza, flessibilità, inżommu kontroll fuq il-gvernijiet nazzjonali sabiex inkunu żguri, imma fl-istess ħin nittaxxaw il-valur addizzjonali li l-Ewropa ħolqod bil-suq uniku bil-benefiċi tagħha. Finalment, irridu inneħu in-net balances li hija diskussjoni interessanti f'ħafna pajjiżi u li jispjegabbli niftakar meta dan il-qafas finanzjarju multanwali ġi diskuss kien hemm diskussjoni fil-Polonja il-Polonja ħadet triq, ħadet il-flus, imma dan m'għandux jaqsam mal-bilanċ net. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Naħseb li dik kienet prezentazzjoni li ċarat ħafna affarijiet u kienet tikkomplementa lil dik ta' qabila. Issa, ndur fuq Giver Hofstadt biex nisimaw xieħsebu fuq dan is suġġett Għanna bżon ta' rizorsi propju ġodda Eh, eh, l-opinjoni tiegħi hija simili għal dak li qal is-sur Kalfin u dak li qal is-sur Boss u eh, naħseb illi s-sur Boss għandu jsir membru tal-grupp tal-livell b'effett immedjat għaliex naħseb illi ta' taqsira eċċellenti tal-mod kif aħna narawa il problema bħala grupp tal-livell Ejja nkunu ċari ħaġa tajba li hawnhekk qegħdin fil- Kamra għal-ċidede Gaspari Iva jena liberali eh, dana huwa e, hija Kamra b'semmija wieħed tal-PPE imma hija tajba li aħna qegħdin hawnhekk għaliex dawk illi e, ħolmu din il-ħolma tal-Unjoni Ewropea x'kellhom f'moħħhom e, ħolqu l-komunità tal-azzar u tal faham u mbagħad faslu il- l-ewwel Kostituzzjoni tal-53 u l-54 u Mbagħad eh, kien hemm dik il-Kostituzzjoni illi weħlet eh, fl-54 fl-Assemblea Nazzjonali fi Franza u x'kienu ir-riżorsi u id-dħul tal-Trattat ta' Ruma dis-sena diħla immorru Ruma biex infakru s-sittin anniversarju ta' dak it-trattat imma dejjem Eh, l-ideja kienet illi il-budget tal-Unjoni Ewropea kellu jkun ibbażat fuq ir-riżorsi propji, prodotti importati, taxxa fuq il-prodotti agrikoli barranin, u mbagħad aktar tard il-VAT u eh, dik fis-seka fil-Kassa Kostituzzjoni u anki fit-Trattat ta' Ruma fis-57 dak kellu jkun il-tħul minn hemm kellu jiġi u din hija ħaġa normali fil-Parlament Nazzjonali qatt m'għandu jaċċetta illi ma jkunx jista' jagħti l-opinjoni tiegħu fuq il tħul Aħna fil-Parlament Ewropew biss naħdmu hekk għaliex għaliex minn flok ma komplejna nużaw il-rizorsi propji, il-vat u forsi eh, minn sorsi oħrajn ġodda, eh, kena il-problema tal renju Unit u il-rebate taħħom imħabba fek, kena bżon ta' sors ġdid ta' finanzjament u biddinna il-rizorsi propji permezz tal- Eh, ta' tħul nazzjonali gross imma kien fil-minflok sussidji minn naħa tal-Istati membri motin l-Unjoni Ewropea fejn il-Parlament u ċittadini ma kellhom ma kellhom xejn xi jgħidu imma jiena domt eh, Prim Ministru disa snin fil-Belġu u uh, ma kelli problema dwar il-problema ta' tun nazjonali gross, kullħat kien issa li jitlobni uh, eh, inżom muħbax kem jista' jkun mbagħad fl-aħħar ta' sena uh, eh, eh, nistaw nieħdu lura dak il-GNI illi ma jintużax sabiex nerġgħu daħluhom fil-budget tagħna dik kienet l-unika ħaġa li kienu jitlobnu li jitolbu imma qatt ma kien hemm kontroll fuq id-deċiżjoni tal-Parlamenti Nazzjonali u jgħidu dak huwa l-kontribut tagħna għall-Ewropa le dak ma jeżistix fil- fil-parlamenti nazjonali għatma zista fl moddi dak huwa l-konsegwenza automatika ta' rebate. Mbad biex insolvu dik, ħloqna rebates fuq rebates, u biex ikunu accettati rebates fuq rebates kena noħol u ċertu eżenzjonijiet u eccezzjoni għal pajizi ta' koezjoni għadni l għemem xalfejt t-sodisfaw il-regoli kolla biex tiħdu flus minn dan il-fond jew mill-liħor u illum il-qafas finanzjarju multianwali tal-Unjoni Ewropeja huwa xaħat Eh, kumpless kompless ta' 53 eccezzjoni sabiex setaw jaqblu miegħu 28 eh, stat membri. Ġifiri kull stat membru kellu jieħu żewġ eccezzjonijiet minn naħa jew minn oħra qabel eh, fi żmien Blair kien hemm 42 U għal le daqse kanna bżon ta' rizorsi propji, anki ju kien konvint illi kanna bżon eh, ta' aktar ċarezza u trasparenza u rabta diretta ma' rizorsi propji ma' xorta ma nexinniex u issa għanna ħamsin eccezzjoni u naħseb id-darba li se jkun aktar minn 60 eccezzjoni. Għalek, hemm bżon illi darba dejjem waqfu dan il-ġen fejn ma bniex nitkellmu dwar l-interessi tal-Unjoni, ma nitkellmu biss dwar kif nistaw inġelu eh, l-Renju Unit biex jaċċetta l-affas finanzjarju multianwali, kif se jaċċettaw il-Ġermaniżi, kif se jaċċettaw dak u liħor. Mandu xejx jaqsam mal-ċittadini li tħul mux ikkontrollat la minna u laqas minnkom fil-fat. U għalek hija sistema eh, li bħal dik li tiffinanzja il-Nazzjonijiet Uniti. 80% għattuħ dan diġa imur lura fil-bwiet tal-istati membri, 6% tal-budget jintuża biex jitħadmu l-istituzzjonijiet, il-personal, il-kommissjoni, ecc. u biss 13 u 14% fil-mija 3 4 jew 1 tal- eh, GDP Ewropew qed jintuża għal raġunijiet Ewropej. Issa dawn huma affarijiet li ma nistgħux nispjegawhom liċ ċittadini li qed isiru dejjem aktar kritiċi u memx bizzejiet kontroll minnaħat tal-Parlamenti Nazzjonali fuq il sussidi il qegħdin jagħtu l-Istati membri jew inkella immorru lura għal dak li kellna fil-bidu ikli konna r rizorsi propji għanna biżejjed sfidi u hemm bizzejet possibilitajiet li nagħmlu dan jew il-VAT mhux fuq bażi statistika ma' bażi reali jew inkella il-proposti l-oħrajn li hemm fir-rapport tista' tkun taxxa FTT jew inkella CCCTB sabiex eh, ma mux kull darba jkonnu bżon l-intervent eh, tal-Kummissarju tal-Kompetizzjoni biex ikonna politiki tal-fiskali eh, iktar ġusti fl-Europa. Dik hija ir-raġuni għalfejn aħna bħala Parlament Ewropew qegħdin ngħidu ejjew noqogħdu bil-qeda fl-imkien ma' rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali li darboħra immexxu fuq din il-ħaġa intom Ah, tistaw tikkontrollaw dak li qegħdin jonfqu u jikontribuixu l-gvernijiet tagħkom sabiex ikkonna wkoll eh, il-jett illi najdux naħsbu aħna fuq dawn l-affarijiet. Dritt li wara kollox huwa normali hemm bżonn illi konna kapaċità baġitarja għaż-żona euro. Dan rridu nagħmluh issa għal darba li se jisparixxi ir-rebate mingħajr ma kellna nagħmlu xejn aħna għalix la darba eh, jibdew jaħdmu fuq l-artiklu 50, dak ikun il-moment li għanna nibdaw naħsbu fuq dwar dan, għalix dak huwa propju il fejn bdiet din il-problema. U eh, din, din il-problema issa se tape. U għalek nittama li naqfu l-opportunità sabiex noħolqu budget kif imiss fi ħidma magħkom. Jiġifieri jew issa jew qatt. Iva, grazzi ħafna Sur Verhofstadt għal dak l-appell imqanqal eh, u anki tal-li spiegajtilna għalfejn hemm bżonn ta' bidla u għalfejn hemm bżonn li din il-bidla issir issa. Għalfejn għanna nipruvaw namlu din il-bidla issa x'wasal il-waqt għalija. Forsi dina eh, il-budget il tal-Unjoni Ewropea sar xi ħaġa li l-ċittadini tagħna assolutament mhumiex kapaċi jifmuha. Mela issa ndur fuq il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali l-ewwel u l-ewwel mistoqsija jew kummenti se nisimgħu minant is-Sur Firtel mill-Parlament Nazzjonali Ungeriż. Sur Firten. Fil-fema tiegħi il-budget tal-Unjoni irrid iservi ta' inċentiv u dana biex jinkludi l-budget nazjonali jenna naħseb li diġa l-lum għanna strumenti li permezz taħħom nistaw nindirizzaw il-problemi li għanna qoddimna aħna lesti nuk nikkonsidraw strumenti li joffru iktar eh, flessibilità ma li ma jkunux kontra l-għanijiet strateġiċi tagħna ġifiri il-koezjoni territorjali. U eh, dana jikorrispondi u jaqbel ma l-anijiet u l-kriterji tar rapport monti l-efficienza, trasparenza, eh, il-sempliċità u l-effettività Aħna naqblu illi l-anijiet tradizjonali għandhom jinżammu, naqblu u koll illi għanna neliminaw mekanizmi oħrajn l-introduzzjoni ta' rizorsi propji nistaw nigarantuha biss f'ċirkostanzi xirqab tal-imot illi ma' ma naqsux l-sovranità fiskali tal-istati membri irridu nirrispettaw il-sejm tal-kompetenzi tal-Parlamenti Nazzjonali, il-Kommissjoni, il-Parlament Ewropew dejjem skont it-trattati fil-fema tagħna dana kollu naħsbu li s-sistema taħdem pjuttost tajjeb u aħna konvinti li hemm bżonn illi niżguraw illi jkun hemm iktar flessibilità fil-budget Ewropew minħabba l-kompetenzi ġodda u l-problemi ġodda li qed niffaċċjaw u anke l-prijoritajiet illi aħna għandna. Huwa importanti li jkun hemm ċertu prevedibilità. Jiġifieri li l-budget tal-Unjoni irrid jiggarantixxi il-finanzjament ta' dawk il-politiki li huma meħtieġa imma min-naħa tal-istati membri irridu nitolbu il- um, kontribut minnaħat taħħom bissek da ma jeddiċ il-budget nazjonali taħħom. L-Onorevoli Rossman mill-Parlament Austriak. Grazzi. Iva, jiena naqbel miegħek Sur Verhofstadt meta inti tajt illi hemm bżonn ta' dibattitu issa dwar ir-riforma tal-sistema tar riżorsi propja għax sistema li għandna bħalissa għandha ħafna difetti u il-negozjati fuq l-aħħar affas finanzjarju multjanwali eh, nafu kif kienu jiġifieri Eh, mhux biss in-nuqqas ta' trasparenza u s-sistema kif inhi imma anki dak dan id-dibattitu fuq il-ġust retur waqt il-negozjati fuq il-qafas finanzjari multianwali dan wassal għal riżultati illi eh, huma uh, medjokri il-mod kif qed jinħadem il-budget fis-sistema li għanna bħalissa ma nistawx inkomplu naħdmu ek u għalek aħna ma nix noqodu induru ma lewza għanna naraw minn fejn nistaw jew fuq xiex nistaw nimponu taxxi e, Ewropej ġodda u rridu nqisu l-kriterju ta' sostenibilità fid-dimensjonijiet kollha e, e, tagħha jiġifieri d dimensjonijiet ekoloġiċi, soċjali u oħrajn. Jiġifieri rridu nitkellmu dwar taxxi speċifiċi mill-perspettiva ambientali, per eżempju nistaw ikkonna eh, taxxa fuq id-diossidu tal-karbonju fuq is-CO2 bħala riżultat ta' deċiżjonijiet li ttieħdu f'Pariġi rridu nagħmlu xi ħaġa, imma jekk l-Unjoni Ewropea trid tibqa' fuq il-linja ta' qudiem f'dan il-qasam ta' xejn noqogħdu ngħidu li għandna bżonn ta' riforma, irridu nitkelmu dwar affarijiet speċifiċi u nitkelmu dwar taxxe speċifiċi u sabiex ikun hemm ġustizzja fiskali rridu wkoll naraw kif se nieħdu il-taxex fuq il-ġit u nużawhom għal biex ngħinu lil dawk illi huma ehm, iktar fqar. Inti għat illi huwa inaċċettabbli li aħna għandna eh, kummissarju għal kompetizzjoni illi ikollu jintervjeni fil-politika fiskali. Jiena naħseb illi huwa aktar importanti illi aħna nitkellmu u li naqblu fuq il-CCCTB fl-Unjoni Ewropea u uh, Eh, limitu aktar baxx tal-taxxa fuq il-kumpaniji. Veru li mhux dejjem huwa faċli maħna minna ħafna riċerka dwar dan u l-unika ħaġa li hemm nieqsa hija rieda politika. Grazzi. Issa mill-Parlament Ewropew, Sinjura Ajala. Grazzi, President. Iva, jiena xtaqt nitkellem dwar il-budget kif inhu bħalissa għaliex anki l-orti tal-Awdituri Ewropew eh, spiss tajdilna illi wieħed mill iżbalji serji illi aħna qegħdin nagħmlu appropju illi eh, noħorġu banijiet ambizjużi imma bat il-budget ikun nieqes u dana eh, dini l-orti tal-awdituri tajdilna li huwa żball. Intom, din tajdu illi l-anijiet għandhom ikunu inqas ambizjużi jew inkella irridu inkabru il-budget u eh, fil-situazzjoni li qegħdin fija bħalissa aħna qegħdin kważi eh, naħdmu b'mod illegali għaliex eh, il- il-budget, il-mod kif qed ifasslu il-budget su kollu kontra it-trattat għalhekk jiena nixtieq nistaqsi lill-panel intom qegħdin Eh, tfasslu eh, ċiet il kriżi tal-refugġati, kriżi ekonomika, l sigurta, sigurtà terrorizmu, issa qed iżidu għan ieħor jiġifieri id-difiża Ewropea. U għallek aħna qegħdin issa f'sitwazzjoni mhix normali fejn il-qorti tal-awdituri se terġa' tgħidilna illi qegħdin nagħmlu zbal. għaliex diġà jew il-ridu nadattaw l-anijiet tagħna għall budget jew il-budget għal anijiet tagħna. Għallek se namlu sen naqsu mill-għaniet tagħna minn fejn sen naqsu. Din hija waħda mill-possibilitajiet jew inkella naqsu il-budget sabiex ma jibqa' fih xejn. Għallek eh, aħna eh, ma nistawx naqogħdu nippontaw sebajna dejjem lejn l-Unjoni Ewropea meta jkollna problemi fuq livell tal-pajjiżi tagħna. Ent għallu koll illi ħafna nis gawdew mill-libertà tassu, ecc. Għallek forsi jistaw jammettu darbal dejjem illi meta huma jatu imma jirċivu ħafna drabi iktar minn dak li huma jatu għalix kif għal sur Kalfin eh, jihdu 80% għal-menu l-ura. E, imma mbagħad dawn huma flus illi jieħduhom u ħadd illi ma jsemmihom hemm il-benefiċċji kollha Eh, l-izvilup kollu anki eh, l-eċċess, l-eċċedent illi eh, ċerti pajizi li jgħatu u li jumbat jirċivu l-ura. Dawn huma affarijiet illi l-gvernijiet nazjonali rridu jaraw għalhekk il-membri tal-parlamenti nazzjonali jekk joġobkom itolbu l-gvernijiet tagħkom illi jgħidu l-verità l-ċittadini tagħhom. Grazie. Uh, next speaker is Grazzi l-onor Sur Tajkowski mill-Parlament Pollak. Well, uh, ladies and gentlemen, I've, I've been observing the EU budget. Uh, Jena inni nara il-budget Ewropew anke mill-livell nazzjonali, anke meta konna għadna ma tħanniex fl-Unjoni Ewropea. Uh, Kullimkien, emmem ebda dubju li hemm bżonn ta' riforma ħadd m'għandu dubji dwar dan, issa il-bilanċ, il-bilanċ bejn il-bżonnijiet attwali u l-prinċipji tal-Unjoni Ewropea, il-prinċipji li fuqhom hija bbażata eh, l-Unjoni Ewropea ġifieri s-solidarjetà huwa essenzjali li dana nirrispettawh għaliex inkella se nidħlu ħafna problemi. Umbagħad l-isfidi l ġodda illi l-Unjoni Ewropea qiegħda tiffaċċja. U dan il-bilanċ huwa importanti ħafna jekk aħna ma nsibuhx dan il-bilanċ se jkollna problema anki l-inwet u r-riforma. Xogħod mill-kelima li tkellmu qabli qalu illi ma nix noqogħdu nfetqu u għandna niġġieldu mal dan l-istin tan net balance iktar faċli wieħed jgħidlek milli jagħmelek. Issa, rridu noqogħdu attenti ħafna u dan huwa importanti għaliex iċ-ċittadini Eh, eh, jibżaw ħafna u jissuspettaw ħafna meta ikun hemm bżonn li nitrasferixxu kompetenza aktar kompetenza aktar seta' lejn Brussell. Jiena kont il-koordinatur tal ppl e komitat kumitat Kostituzzjonali, ġifri nafx qed ngħid. Issa, tliet prinċipji l-aktar importanti illi titwassal din ir-riforma hija li l-ewenet għandna bżonn argument konvinċenti titkun ġusta u titkun sempliċi. Xirrit ngħid meta ngħid irid ikollna argument konvinċenti. Hemm bżonn ta' bilanċ bejn l-isfidi l-ġodda u l-indirizzar tagħhom u tnaqqis ta' diverġenzi li jeżistu fiħdan l-Unjoni Ewropea. Dak li għal is-Sur Kalfin huwa importanti ħafna li ma jkunx hemm trasferimenti ġodda ta' kompetenzi lejn l-Unjoni Ewropea u li aħna namlu dan biex nitrasferixxu il-pis mill-budget nazzjonali. Ġifieri din hija sitwazzjoni fejn jista' jerbaħ kulħadd. Issa ġusta u sempliċi Mella, il-ġustizja hija l-iktar element importanti ta' riformi jekk iridu jirnexxa li jekk le se nerġgħu nibdew niġġieldu naqbdu ma' xulxin u dawk l-affarijiet kollha li inna narawhom mal-aħħar 20 sena ġustizja tfisser li rridu nqarbu kemm jista' jkun il-proporzjonalità tal-tħul eh, nazzjonali gross u li ma jkunx hemm trasferiment ta' piżijiet minn stat membru għall ieħor għaliex hekk nibdew billi ndaħlu pereżempju taxex fuq il-diossidu tal-karbonju se jkun hemm eh, problemi kbar, kontroversi kbar. Ġifieri dan għandu jkun prinċipju li jgwida ir-riforma u mbagħad titkun sempliċi. Aħna lkoll nafu li għandna bżonn ta' li niftehmu imma ma nistgħux inkomplu indaħlu ħafna mekkaniżmi ta' korrezzjoni komplikati għaliex inkella r-riforma tkun saret għal xejn. Jekk aħna rridu nkunu serji, rridu nisimgħu iċ-ċittadini, nispjegawlhom l-affarijiet b'mod sempliċi u nagħmlu l-affarijiet b'mod ġust u sempliċi. Miss Buveng from the uh, Swedish uh, Parliament. Signora Buven mill-Parlament Svediż. Grazzi ħafna. Għandi mistoqsija għasira lill-kelima kollha tal-Parlament. Jiena nixtieq nitkellem fuq il-flessibilità tat-taxxa. Aħna fil-fatt diġà ħdimna fuq il-taxxa tat-transazzjonijiet. Jiena naħseb illi Jidħu dħul issa ma jistax, mhux ħaj jiżdied awtomatikament minħabba din it-taxxa jista' jkun bil-kontra situazzjoni. Grazzi ħafna ta' din mistoqsija ċara. Issa naddi għal-membru tal-Parlament Ewropew, l-Onorevoli Maragall minn Spanja. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena wkoll xtaqt nibda billi ngħid li naqbel ħafna mas-Sur Koiflin u s-sur Ferhofstadt. Naħseb li huwa importanti ħafna u naħseb li l-kol naqblu minn dan illi mhumiex ir-riżorsi propji u l-oriġini tagħhom l-iktar ħaġa importanti, żgur li nistgħu niksbu riżorsi propji li jistgħu joffruna l-iktar vantaġġ, iżda naħseb illi l-ammont ta' flus u r-riżultat konkret li nistgħu nilqu permezz dawn iż-żieda ta' riżorsi propi Jekk intom rajtu diskussjonijiet li aħna kellna dan l-aħħar ftit ġimgħat fuq il-budget tas-sena 2017 tkunu tistgħu taraw bejnejkom li l proposta tal-Kommissjoni Ewropea minkejja li qiegħda tobbligana li nżommu eh, qafas multjanwali eh, finanzjarju. qiegħda edha torbot prioritajiet. Issa aħna qegħdin naraw li għanna ħafna kwistjonijiet urġenti iżda meta tasal il-proposta tal-Konsil, reveduta mill-Konsil naraw li hemm ċertu affarijiet li jisparixxu per pereżempju il-prioritajiet Ewropej minflok ikollna prioritajiet li huma aktar nazzjonali għal darbohra nkunu din nitrufu t-tifsira u l-valur miżjut li jista' kisef fuq il-livell Ewropew. U jiena naħseb li għandi ftit mistoqsijiet sabiex intemm id-diskuss tiegħi li ma perċentwal ta' prodott gross domestiku għandu jinġabar eh, mill-Unjoni Ewropea għal budget tagħhom qegħdin bħalissa fuq il livell ta' 1 fil-mija ma nafx jekk nistgħux nżidu dan il perċentwali intom taqblu fuq il-ħtieġa li aħna rridu permezz ta' politika Ewropea nelbu problemi li jistgħu jinelbu biss fuq livell Ewropew, pereżempju. ir rizorsi propri jistgħu jkunu il-bażi ta' kapaċità ta' dejn li l-Unjoni Ewropea għandha produbbi ta' xejn li tista' tippermettina li konna pjan ta' investiment Ewropew li jkun marbut ma' ġestjoni tal-enerġija, provvista tal-enerġija u anka l-problema tal-immigrazzjoni taħsbu li nistgħu nidentifikaw dawn il-common goods, dawn il-prodotti għal ġid tal-poplu komuni u li nikkonsidraw ukoll bħala puntew lejn is-sigurtà. Grazzi ħafna l-mistoqsija li miss hija mis-Sinjura Padera mill-Parlament Portugiż. Grazzi ħafna. Jina nixtieq ngħid li l-ewwel naħseb li l-prinċipju u illi aħna irdu kolna mutur importanti, il-budget Ewropew għandu jkun mutur importanti tal-politika tagħna u rridu wkoll nofru garanzija ta' dan lan meta aħna nitkellmu fuq is-solidarjetà u l-anijiet Ewropej din nitkellmu wkoll fuq il-qafas multianwali finanzjarju. Nitkellmu fuq hekk iżda jew qed nitkellmu fuq eh, il-kontribuzzjonijiet għabbażi tal l-intrujtu nazzjonali gross tal-GNI. Jew għabbażi tal-prodott gross domestiku jiena naħseb illi importanti illi aħna nħedġu l iswi differenti bħal pereżempju il-qasam tat trasport u naslu għal riforma tista' twassal għal valur miżju ta' ċittadini iżda dan ma jidirx bħalissa fil-budget li għandna iżda il-qoddim żgur li rridu nagħtu importanza l rwol tal-konverġenza u aħna rridu nidentifikaw eh, differenzi u diskrepanzi. Lajnuna li t-tenata timplika li aħna nifukaw fuq il-prinċip ta' solidarietà l-mobilità tista' tipplika li aħna jkollna aċċess għall-informazzjoni u għat-teknoloġiji tal-informazzjoni. Jiġifieri, meta aħna din nitkellmu fuq is-settur tat trasport jew teknoloġija tal-informazzjoni, meta aħna qegħdin naraw li dawn qegħdin jawmentaw ikunu qegħdin nofru daqsxejn iktar sforz u ħidma minnaħa tagħna, jiena naħseb li dan il-budget għandu jirrappreżenta ħidma minnaħa tal-Unjoni Ewropea u naħseb li dan għandu ikollu implikazzjoni wkoll u riflessjoni fil-budget Ewropew. Ma naħsebx li aħna rridu nkomplu niġildu sabiex nżommu l-1 fil-mija. Jiena naħseb li bir-riżorsi li għandna u l-istrumenti li aħna għandna nistgħu niksbu għal menu ċertu affarijiet. Grazzi ħafna Sur Lafiner. National Assembly. Mikrofonu għal-kellimek joġbu. Vous m'entendez là Oui. Euh, merci, Monsieur le Grazie, Sur President. Dan huwa dibattitu interessanti ħafna l-Ewropa dejja minn kriżi u li l-problema ta' terrorizmu li naħseb se tibqa' magħna ebda pajjiż mu eh, imħares minna problema tal-immigranti, problema tas-sigurtà, tad-difiża tagħna se jġibu eh, se jitolbu tweġiba Ewropea. U għalhekk eh, jekk kull stat membru se jqgħod jipprova jsib soluzzjonijiet maħdu, l-Ewropa satisfaxxa Il-budget biex jiftija meritu ikun sempliċi, trasparenti, u hemm bżonn ukoll illi joffri valur miżju tal-Ewropa. Jiena dejjem għat illi hemm bżonn illi jkun hemm taxxa fuq il-kumpaniji. Naħseb l-interess ta' taxxa ta' dan it-tip huwa illi ikkonna kontabilità u bażi fiskali komuni għal pajjiżi Ewropej kollha li m'għandniex bħalissa u din tiswa eh, ħafna eh, flus lill-SMEs fl-Ewropa illi iridu jifmu regoli tal-kontabilità f'kull pajjiż Ewropej u għalhekk din tagħmlilhom ħajjithom diffiċli ħafna. Kien hemm Eh, pajjiżi li ma tantx kienu ħerqana u eh, eh, illi jkollna taxxa ta' dan it-tip imma jkun hemm kumpaniji illi jaħbru id-dħul tagħhom u dana jippromuovi l-frodi fiskali. Jiena naħseb illi armonizzazzjoni tal-bażi fiskali tippermettilna li jkollna taxxa sempliċi u taxxa illi tkun eh, addizjonali u tkun eh, solidarja li xumma dawk il-kumpaniji, il-pajizi li għandhom l-iktar kumpaniji li l-iktar se jparteċipaw f'taxxa ta' dan it-tip. Grazzi. Uh, Parliament from the Chamber of Deputies of the Parliament. Mr. Missiani, mill-Kamra tad-Deputati Italjana. Iva, jina nasib li fis ta' din diskussjoni ta' interessanti, aħna ma nistawx ninsew li għana problemi serji ħafna fuq il-budget Ewropew. Jina nasib li għanna storja ta' suċċess fil-kuntest tal-politika ta' koezjoni, politika agrikola, iżda għanna problemi f'dak li industrija jaqsam ir-rabta mal-budget nazzjonali. Dan ma jfissirx li aħna manġ bżonn ta' riforma tal-budget Ewropew, għandna bżonna din ir-riforma ħalli bekk l-Unjoni Ewropea tkun tista' tieħu azzjoni fuq dawn il-kwistjonijiet. Ir-riforma għandna bżonna anka fuq it-tul minħabba l mekkaniżmu kif għandna bħalissa mhuwiex qiegħed jaħdem u għandna bżonn li jkollna reviżjoni tiegħu. Ma nistgħux ninqabdu fil-kontribuzzjonijiet diretti il-negozjati għal kull pajjiż u jkun hemm nies li dejjem jitilfu dejjem marru minn taħt oħrajn li dejjem jigwadanjaw. Jiena naħseb li għandna bżonn ta' sistema sempliċi li tkun marbuta b'mod trasparenti mal-politika li ta' benefiċċju għal poplu. U il-ħidma tal-grupp tal-livell li u d-dokument li ħarreġ f'ġuni naħseb li verament qed tuna spont interessanti għal diskussjoni tagħna u jiena nixtieq nirreferi għal dokument li ħareġ f'Ġunju u ħarġu erba' proposti fejn għandna bosta grad differenti ta' prattiċità politika u jiena nixtieq nkun naf x'inhi l-opinjoni tal-rapporter minn din il-perspettiva jiena fil-fema tiegħi naħseb li interessanti ħafna speċjalment il-proposta tal-corporate tax u il-carbon tax, taxxa fuq il-karbonju, kemm il-perspettiva tal-interess tal-Unjoni Ewropea u anke kemm jistgħu jkunu taxxi prattiċi. Jiena naħseb illi fil-fatt nista' nikkonkludi wkoll fuq punt ieħor il- Kwestjoni tal-project bonds, ġifiri aħna għedin nafu nafu illi rridu nifukaw dan kollu fuq għanijiet speċifiċi il-pjan investiment ta' Sur Juncker għandu jkun ibbażat fuq uh, risorsi u nibbażaw ukoll fuq il-politika antiċiklika fuq il-livell Ewropew. Issa rridu naħsbu wkoll fuq l-azzjoni Ewropea li hija maħsuba u meħtieġa speċjalment fuq kwistjonijiet li huma urġenti ħafna pal il-politika tal-immigrazzjoni fuq il livell Ewropew. Grazzi ħafna sa Sur Suarez mill-Assemblea Ġenerali Portugiża. Grazzi ħafna, nixtieq insellem lill-membri kollha tal-panel, jiena naħseb li huwa dan huwa dibattitu interessanti ħafna. Dibattitu li għandna bżonn sabiex insibu tweġibiet u mhux biex niddubitaw il-prinċipji Ewropej li aħna nixtiequ dejja minħarsuhom is-solidarjetà, il-tfittxija l-iktar prosperità, tkabbir ekonomiku, għal din raġuni hemm bżonn isibu tweġibiet ġodda għandna ħafna kriżijiet, kriżijiet tar-refuġjati, kriżi umanitarja, kriżi istituzzjonali, id-diffikultajiet tal-Brexit dawn huma kollha problemi ewlenin, bħal pereżempju il-pak, il-politika ta' koezjoni, illi tant hija importanti għal ċittadini u parti minnek il-problemi li aħna għanna eh, sabiex niksbu unjoni bankarja u l-kwistjoni tal-kapital miġdijt li jrid jidħol fil-banek. Dawn għal-jom dawn il-problemi għanna bżon illi ikon azzjoni ġdida, azzjoni li tista' tkun implementata fuq il-livell Ewropew, bħal per eżempju taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji. Din it-taxxa tista' toħloq eh, flus ġdid ta' risorsi mill unjoni Ewropea. Il-Portugal huwa wieħed minn dawn il-11 il-pajjiżi li qegħdin jippruvaw jagħmlu minn kollox ħalli jippruvaw isibu u jiksbu kooperazzjoni iktar imsaħħa. U jiena nsaqsi li l-nifsi din mistoqsija. Jekk aħna maħniex ħajrna xilna li ikollna studju bis-sens li naraw x'jista' jkun l-impatt fuq l-ekonomija reali u kif dan jista' jaffettwa l-kompetittività u tkabbir ekonomiku naħseb li aħjar minn flok eh, nifukaw fuq tweġibiet iktar konkreti ħalli mhux dejjem noqogħdu niddebita dak illi ksibna sissa u nitfgħu dellikraħ fuq il-kisbit tagħna. Grazzi. il kellimni li huwa mill-Parlament Taljan. Grazzi ħafna nixtieq illi nipproponilkom diskussjoni li fil-fatt diġà saret matul l-aħħar konferenza interparlamentari li jiena parteċipajt fiha fil-bidu tas-sena. U naħseb li għandna kapaċità li aħna nuru permezz tal-parametru il-siwi tal-investiment l-istati membri għal kontribuzzjoni tal-budget tal-Unjoni Ewropea. Aħna referejna wkoll għal grupp ta' ħidma għandin l-evalwazzjoni. Evalwazzjoni ta' valur misjut ta' kull euro li l-istati membri għadin jikontribuxu għal budget Ewropew. Jiġifieri aħna qegħdin nitkellmu fuq tqabbil ta' kemm dan l-euro illi għedin ikunu kontribuzzjoni tal-istati membri jista' jwaslu għal valur misjut anke dak l-istess pajjiż li jkun taħ dan l-euro meta mqabbel ma' euro li jintefa għal investimenti fil-pajjiż stess. Naħseb illi dinija hija Eh, dan wasib li għandu iżommu f'moħħom il-membri ta' dan il-grupp ta' livell li ħalli bekk iċ-ċittadini nfemmuhom dwar il-benefiċi tangibli ta' dak li jfisser meta aħna naqdu fl-imkien u nikontribwixxu għal budget Ewropew. Inkella il-ċittadini Ewropej ħajbqgħu jaħsbu illi l-Unjoni Ewropea mhix qed twassal għal valur miżjud meta nikkonsidraw ukoll l-infiq ta' riżorsi propri. Ġifieri minn flok ma nħarsu lejn l-investimenti tal-ġejjini ejja naraw kif il- l-euroxettiċizmu ta' ċittadini Ewropej fuq xiex kienet bbażata eżattament. Nasib li dan minn mill-elementi ewlenin li li waslet għall-istituzzjoni sa' fija fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Is-sur manka darba mill-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna, sur President. Iva, jiena naħseb li din konferenza eċitanti ħafna, mhux biss grazzi għal tmexxija tiegħek, sur President, iżda anke grazzi għal kontribuzzjonijiet verament interessanti tal-kollegi tal-Parlamenti Nazzjonali. kom żewġ eżempli. Fl-aħħar tas-sena 2014 l-Unjoni Ewropea kellha 25 biljun ta' kontijiet li ma tħallsux. Kien hemm sindkijiet, kumpaniji, awtoritajiet lokali li marċivewx il-flus li kellhom jirċievu. U dak iż-żmien fit-tmiem is-sena 2014 kien hemm surplus ta' 4 sa 5 biljun euro illi ġew mid-dazji ta' dwana. U l-stati membri ħadu lura dawn l-flus dawn l-4-5 biljuni u ma kienx interessom illi ma tħallsux il-kontijiet li l-autoritajiet lokali sabiex jitħalsu per eżempju benefiċċji lin-nies qiegħda, eċċetera. F'dik l-istess sena aħna kellna 40 sessjoni ta' negozjati bejn il-Parlament u l-Kunsill. U ħafna minn dawk ir-rounds ta' negozjati sfaw fix-xejn minħabba li l-Kunsill ma setax jaqbel u naħseb li aħna ma nistawx ikollna sitwazzjonijiet oħrajn bħal dawn. Jiena naqbel ma' Sur Kalfin meta għalli li għandna jkollna budget fuq bażi iktar autonomu li Sur Manti ngħidlu li xi sena u nofsi xi sena jew sentejn ilu meta aħna kuna qegħdin nipparteċipaw f'panel flimkien jina niftakru jitkellem fuq l-idea illi aħna rridu nintaxxaw il-konsum għabbażi tal-emissjonijiet ta' CO2 illi tkun qed tinħares fl atmosferi u nkella bbażi ta' tal-enerġija. Jiena naħseb li aħna qegħdin naraw l-affarijiet li tkunu konsmati U naħseb li hemm ċertu affarijiet li qegħdin tipproduċu bl-iktar mod eh, li ħares l-ambjent illi fil-fatt qegħdin jitilfu is-sem tagħhom fis-suq aħna nafu illi jekk nagħmlu hekk nkunu qegħdin nisforzaw l pajjiżi terzi sabiex jipproduċu b'mod li ma jkunx qed jirrispet l-ambjent. Naseb li dan jista' jmur kontra dak li aħna ftehemna dwaru fil-konferenza ta' Pariġi. Ġifieri ningrazzja u nitlob is-Sur Monti sabiex eh, jikkonsidra dan. Is-Sur Manom mill parlament Portugiż. Sinjura Mano. Grazzi ħafna Sur President, jiena nixtieq illi ngħid proset lill membri ta' dan il-grupp tal livelloli u anka l-kom tal-organizzajtu din il għawl konferenza u bekket t-permettunna li għan kontribuċu għad-diskussjoni. Naħseb li żewġ aspetti verament ġar li għannet il konċet ta' finanzjament illi dan il-finanzjament nafu li ilu jinbidel minħabba illi il-rizorsi li kanna qabel ma kienux bizzejiet għal l li kellhom jittieħdu u anka miżuri tajnuna għal ċertu stati membru għal din raġuni il- U kien hemm ċertu adattament ukoll kontribuzzjonijiet tal-istati membri. U aħna nafu illi issa meta nħarsu lejn il-budget Ewropew naraw li mhuwiex qiegħed jikkorrispondi mal-sfidi ambientali u problemi oħrajn li aħna għandna fuq livell Ewropew. Jiena naħseb li f'dan ir-rapport qegħdin ngħidu li aħna maħniex qegħdin kollna sempliċità, trasparenza u koerenza kif qed inti, Sur President. Għal din raġuni jiena naħseb illi sabiex ikonna rizorsi ġodda dawn rizorsi għandhom ikunu sottoposti għal kriterji ċari ta' evalwazzjoni. Jina naħseb li apparti minnek, apparti minn dawn il-kriterji ta' evalwazzjoni, għanna ikonna kontrollu kol tal-ġestjoni tal-budget minħabba illi Minkejja anzi illi għanna ċertu rizorsi l-politika ta' koezjoni soċjali l-lum il-ġurnata edha qiegħda korrespondi mal l-għadz Jiena naħseb li allura huwa importanti ħafna li jkollna mekkaniżmu illi jaraf il mekkanizmu ta' din is-sistema nkella mu jkollna l-ebda riżorsi jew l-ebda budget li ħajkun ġust kif aħna nixtiequ grazzi. L-aħħar stqarrija mill Signora Tama. Merci, Monsieur President. Grazie, President. Iva, jena u koll kontent li għet ikon di diskussjoni għonek il-lum. Iva, jena nifem il-membri tal-Parlamenti Nazjonali li għedin eh, jajdu li eh, mbżon ta' eh, sovranità tal- f'dan il-rigward tal-taxxa imma aħna illum għad għadna ma m'għandniex il-kontroll fuq dan il-kontributi nazzjonali u jaqblinna li aħna nbidlu ftit ir-regoli sabiex inkunu nistgħu nikkoperaw aktar flimkien parlamenti nazzjonali u Parlament Ewropew imma mhux biss anki flimkien mal-Kunsill sabiex nippruvaw naħmu aktar flimkien u noħolqu kooperazzjoni bejnietna. Issa fuq il-rizorsi propji, mux se nuqot nirrepeti dak li għallu tajjeb ħafna sur postu sur Verhofstadt, imma wara kollox aħna mux qed nitolbu revoluzzjoni, imma anzi, aħna rridu il-li morru lura għal minn fej bdejna meta bdiet l-Unjoni Ewropea il-fondaturi taħħa. tagħha. Eh, kienu jafu li ridu il-fondi eh, bazati fuq il-budget nazjonali u aħna u marridu rridu illi ma jkunx hemm paralizi kif qegħdin aħna llum għaliex kull stat membru jiġi hawnhekk bilan ban wieħed għan li kontribwixxi l-inqas ta' biex iżomm l-iktar eh, kemm jista' jkun il-budget fil-budget ta' pajjiżu. Għalhekk hemm bżonn anzi huwa ħaġa ovvja li għandna bżonn ta' riżorsi propji u jiena naqbel mal-erba kriteri illi semmew is-sur Posu Verhofstadt il-li neliminaw il-rebate il-taxxi il fuq il-kumpaniji multinazzjonali li eh, se tkun taxxa popolari ħafna għaliex kulħadd jgħid li eh, taxxi ġodda mhur ma se joġbu l-ħadd imma di se toġob il-kulħadd naħseb u se jkun faċli li wieħed jimponi taxxa ta' dan it-tip fuq il-kumpaniji. Mbagħad infakkarkom fl-eżempju ta' Apple fl-Irlanda hija ħasra li din il-multa mhix se tidħol fil-baġit tal-Unjoni Ewropea tielet proposta ġifiri li kunem eh, ġustament tal-taxxa fuq il-frontieri għaliex eh, fiħdan il-frontieri wieħed jista' jkollu ċertu regoli imma għal dak li huwa eh, karburant importat din tkun xi ħaġa pożittiva ħafna u mbagħad it-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji Iva naf li forsi tkellimt eh, fittu li ma jena rrit sempliciment nappoġġa dak li diġant għal. Iva grazzi ħafna, Signora. I think very... Uh, Smajna mill-ġdid kontributi interessanti ħafna kemm il-parlamenti nazzjonali li ġejjin minn ħafna pajjiżi kif ukoll mill-Parlament Ewropow. Nixtieq immur lura lejn il-membri tal-Parlament tal-panel anzi u ser nirrepet dak li għamilt mal-ewwel panel. Ser nistaqsi l membri tal-panel sabiex jirrispondu nibdew bil-kontra, nibdew issa li Verhofstadt. Ser nistaqsi kissa li madunx, suppost nispiċċaw zewċ minuti oħra, ma mu għaxar minuti oħra. Għallek nistaqsikom sabiex tillimitaw l-intervent ta'kom għal zewċ minuti. Ser niprofa namel dan. L-ewwel net huwa importanti li nirrepetu illi dan ir-rapport u d-dibattitu maħniex bih qed nippruvaw inżidu il-budget Ewropew. Dan huwa dibattitu ieħor, però aħna rridu nagħmluh indipendenti mill-logħba l-għandna llum fejn l-istati membri qed jippruvaw iħallsu l-inqas possibbli u mbagħad jirċievu l-iktar possibbli. Din hija logħba li inna naraw mill-1998 għall-ewwel darba il-Kummissjoni kienet obbligata li l il-ġust ritur. Imma x'inhu ġust ritur jekk bil-flus ta' fond reġjonali tibni triq fil-Polonja dan isir minn kumpanija Ġermaniża u t-tejn ukoll kumpanija Belġjana pereżempju. Dan imur kontra wkoll l ideja Ewropeja. Irridu nwaqfu din logħba u l-aħjar mod kif nagħmlu dan u li jkollna massimu ta' risorsi propji u jkun hemm rabta diretta sabiex nifqu nużaw it-tħul fuq livell nazzjonali u nużaw odot politika tista tnaqqas it-tassazzjoni biex tistimola tkabbir jew inkala tkabbar it-tassazzjoni biex t-ġiret il-tniġġis it-ħul ma jistax jintuża bħala odda fuq level ta' Unjoni Ewropea. Dan mhux possibbli bħalissa. Naħseb li din tista' tkun sitwazzjoni ta' benefiċċju għal kulħadd fl-aħħar il-gvernijiet nazjonali se jeħilsu minn dawn il-kontributi tal-Trojti Nazjonali gross. Anke meta il-parlamenti kollha jaqblu dwar dan, il-ministri tal-finanzi xorta jiddu pjaċir li jkunu responsabli mill kontributi tal-GNI. Grazzi, is-sur Kalfin. Grazzi ħafna, żewġ affarijiet. Mistoqsija. Li, tistaqsi kemm għandu jkun kbir il-budget Ewropew ma nafx li naf u li għandna kif iddiskutejna r-raġunijiet interni sabiex nibdlu il-budget Ewropew sabiex ikollok munita unika jrid ikollok sqodot fiskali il-mekanizmu ta' stabilita' Ewropew qiegħed hemmhekk. Għandek l il-Juncker plan. Meta nitkellmu dwar il-budget Ewropew, mhux qed nitkellmu biss dwar il-budget Ewropew, però l-għodot fiskali pubbliċi li jistgħu jintużaw fl-Ewropa dan irrit ikun ċar għal min ħallas it-taxxa. Bekk nifirxu l-ambitu. Irrid nagħti eżempju dwar il-perspettivi differenti tal-Baġit Ewropew. Palissa għandna l-proċedura għal baġit tal-2017 li għandu jiġi finalizzat fl-istituzzjonijiet Ewropew Ewropej f'Novembru u għabbażat fuq dispożizzjoni tal-Komissjoni Ewropeja kemm nies flus hemm bżonn bat il-Kunsil għalli sejħallas inqas flus, kwalunkwe ħaġa tiġri ser tiġri f'Novembru. F'Novembru il-budget nazzjonali se jkunu adottati diġà għalhekk x'inhu il-punt li niddiskutu dan fil-Parlament Ewropew meta il- parlamenti nazzjonali jadottaw il-budget ma jimpurtaħħomx. Ma, ma nafx ħafna parlamenti fejn jiddiskutu dan kollu. Il-perspettiva tal-budget tinbidel minn livell Ewropew għal dak nazzjonali, grazzi ħafna sur post. Iva, l-kollega Spanjola, li għaltilna fil-bidu aħna xanna namlu għanna fil-fat naqsu l-anijiet tagħna jew inkella naqsu il-mezzi finanzjari li għanna dispozizjoni tagħna. Jkolli ngħid li sfortunatament minħabba situazzjoni sabu fija m'għandniex xaħġa oħra x'namlu ħlief illi naffaċċaw il-problemi, problemi li dejjem qegħdin jiżdiedu, problemi tal-immigrazzjoni, nuqqas ta' stabilta fl-Ewropa fiż-żona euro. Aħna ħajr nexxilna nelbuhom flimkien jew nkella kulħadd ħajprova jsolvihom fuq il-livell nazzjonali kif qalu ċertu pajjiżi li jħossuhom li jistgħu soluzzjoni weħidhom. Jiena Nista' ngħidilkom illi kif rajna fl-istorja aħna rajna illi jekk aħna nkunu qegħdin nifukaw biss fuq il-politika nazzjonali ħan nispiċċaw nidħlu fisqa u ma nkollniex minn fejn noħorġu iktar. U dan jikun taħsara kemm fuq livell ekoloġiku, fuq livell ekonomiku, eċċetra. Jiena naħseb illi għandna opportunità li aħna nikontribwixxu kull pajjiż għas soluzzjonijiet dan ma jfissirx illi jiena ħankun qed nitkellem fisem Ispanja u pajjiżi oħrajn fil-Bundestag Ġermaniża jien x'għed ngħid illi maħna ma nistgħux eh, nistgħu nevitaw li jkun hemm riforma strutturali. Riforma strutturali hija importanti. għalli bekk naraw illi l-kwota tkun ħafna inqas ukoll ġifir l-istati jridu jikkontribwixxu wkoll iżda minn flok ma jkollna l-kontribuzzjoni Ewropea aħna maħniex ħajr nexxielna nirqu dan il-lan u naħseb illi jekk nħarsu lejn il-populisti u lejn e, il- radikali tal-lemin u tax-xellu, aħna ma nistax nħallu fidejhom is-soluzzjonijiet tal-problemi li għandna bħalissa, jina naħseb li huma l-istituzzjoni Ewropej li jistgħu jsibu soluzzjoni l problema u bekk aħna nkunu nistgħu verament insibu soluzzjoni. Jina naħseb li aħna rridu nuru biċċar li nies li nistgħu nilqu soluzzjonijiet ħalli bekk nkunu nistgħu nerġgħu niksbu soluzzjonijiet. Jekk aħna ħankunu fatalisti, kif qed nagħmlu f'ċertu, ma jiena naħseb li il-problemi maħniex ħansolvuhom, iċ-ċittadini għandhom jikollom l-impressjoni li aħna eh, mhux impressjoni jkunu qegħdin jemnu li aħna qegħdin nisolvu l-problemi. Sur Anderson, kien hemm ukoll mhux biss mistoqsija ġenerali imma kien hemm żewġ mistoqsijiet indirizzati speċifikament lilek. Jiena fuq minn irtidejk irtidejk għat ix-xans ma temm Jiena naħseb li żewġ minuti mhux senfi u għaliex eh, irridu nieħdu eh, perspettiva aktar wiesa issa fu aħna għadna illi id-dħul fiskali mandux jizdiet imma mbagħad hemm xogħol kollu illi saru li essenzjalment eh, irridu naraw issa kif nistaw namlu iktar sabiex jirnexxinna nikkonvinċu kulħadd favur l-idea illi konna dawn ir rizorsi propi għaliex il-bżonnijiet huma ċari. Issa fil-każ tal-tħul rridu nifmu illi eh, danna dan se jizdiet imma ovvjament l-istati membri rridu dejjem idaħlu idejhom fil-but. Jena naħseb illi hemm ħafna affarijiet illi jistaw isiru jew li aħna nistaw namlu sabiex insaħħu il-demokrazija mingħajr ma nimminaw is-sovranità nazzjonali. L-opinjoni svediża dejjem kienet kontra il-federalizmu għaliex din mhijiex it-tip ta' unjoni illi aħna nixtiequ naraw kif għattilkom qabel. Kultant demokrazija ta' dan it-tip hija demokrazija illi id Dak li hemm bżonn huwa li ċittadini jaraw il-leġittimità u jkunu jistgħu jappoġġaw l-Unjoni Ewropea hemm in qed jgħid li l-budget tal-Unjoni mhux qed jintefa b'mod għaqli jekk eh, tasbu li l-kooperazzjoni Ewropea miex qed tagħti il-frott mela ma naħsibx illi il-rizorsi propji se jisolvu l-problema. Issa dwar jekk għannix eh, nirriformaw dak li għamilna da sissa Iva, jina smaj dak li ntqalu, jina naqbel ma dak li ntqal, jina naħseb li għanna ħafna ħafna x'namlu mhux biss għall-budget tal-Unjoni Ewropea ma kib biex namlu dak li għattilkom qabel jiġifieri biex naraw li mumma l-ostakoli kummerċjali, dak l-affarijiet li semmejt qabel jiġifier kwistjoni tal-burokrazija, regolamenti, dawn huma elementi importanti ħafna fil-fema tiegħi. Jiena nara illi għaw sens ta' impen indipendentement minn kollox u jiena ħadgost illi nisma minn jappoġġani u ħad u ukoll illi stajt nati l-opinjoni tiegħi hawnhekk. All, uh, all four panelists, uh, I think they were Il-membri kollha tal-panel kienu mażula tajjeb ħafna, kien hemm opinjonijiet differenti li nstemmew, Naħseb dan kien lan ta' sessjoni. Minuta oħra nixtieq nagħmel tliet avviżi, l-ewwel avviż dwar għada filgħodu. Nixtieq infakkarkom li ser nibdew fl-10 għada fil-ħodu u se jkollna keynote mill-Viċi President Georgieva. Nitlokkom tkunu fil-ħin sabiex inkunu nistgħu nibdew fl-10 preċiż. Għada mill-ġdid għandna ġurnata mimlija da bajda. U nitlokkom għalek tkunu fil-ħin. It-tieni avviż se jkollna walking dinner fis-seba fil-bini Paul Henry Spak. Nirringrazzja l-interpreti u jiddispjaċini tal-li domna 10 minuti zejta passoltu għamlu xol tajjeb ħafna. Dettalji tinsew xejn ta' valur fil-kamra u